Today is possible to start immediately, everybody. Illum nistaw nibdew mill-ewel. Kulħadd jafu dan il-ħabib tana l-ex membru tal-Parlament Ewropew, Prim Ministru tal-Latvija, grazzi tal-li ġej ta' unnek titkellem mana biex ikonna dan id-dibattitu importanti fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Illum inti id-dar dal-Parlament inti mitħla tiegħu sew u d-dibattitu miegħek se jkun verament faċli. Inti taf x'inhi l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, l-importanza ta' dan il-Parlament taf ukoll lill president tal-Kummissjoni Ewropea, il-Viċi President ukoll tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tal-li ġejt hawnhekk titkellem magħna inti taf illi aħna rridu li l-Parlament Ewropew ikun fil-qalba tad dibattitu politiku fuq il-futur tal unjoni Ewropea. Inti membru għad onorem ta' dan il-Parlament u għalek natik il-merħba u il-kelma. Grazzi. E, è aperta la registrazione elettronica per il catch the eye. Al catch the eye tistaw tatu indikazzjoni li tixtiequ titkellmu wara l-intervent tal-Prim Ministru Karinċ. augsti godātais tajani kungs prezident juncker kungs Aziz President Tajani, President Juncker, Aziz membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, ħbieb. L-ewwel nett eh, irrid ngħidilkom illi verament kontent li nista' nitkellem magħkom fuq dan is-suġġett tant importanti li huwa l-futur tal-Ewropa. Bħalma tafu għal kważi 10 snin jiena ħdim hawnhekk fil-Parlament, kont membru tal-Parlament. U tallimt ftit affarijiet mhux ħażin imma biex titkellem hawnhekk tal-Parlament eh, trid tkun taf għalmenu tliet lingwi għaliex inkella ma tagħmel xejn. Għalhekk dan huwa il-mument tal-lingwi mhux faċli għalija biex nitkellimkom bil-Franċiż, il-lingwi na nifimhom. Imma biex eh, nagħmel diskors ħieħ il-sini tqil. Issa ħanitkellem bl-Ingliż, ir-raba lingwa tiegħi. waslu l-bidliet tmim il-mandat, waslu l-elezzjonijiet u għalek wasal żmien għal-riflessjoni. Imma qabel ma nħarsu l-qoddim irrid inħares nagħti daqatajn lura lejn l-istorja biex noħloq kuntest. Il-Latvja. L-Ewropa. X'jaqadhom lill-Ewropej flimkien? Meta tieqafu taħseb hija l-istorja komuni illi tiġi mill-Greċja antiki, mir-Ruma antika permezz tal-Kristjaneżmu eh, li nxteret u din eh, il-Kristjaneżmu illi infirex mal-Ewropa kollha u l-aħħar li wasal kien fil-pajjiżi Baltiċi li kienu għadhom ma seħbux ma sarux parti minn dan il-wirt reliġjużu kulturali wa biss fil-seklu 13 li il-paplu, il-papa fruma għal Iva għal kroċata kontra dak li ma kinux insara fil-Balkani. Minn dak iż-żmien law, il-pajjiż tagħna għadda minn ħafna bidliet, ħafna żviluppi, ħafna taqlib li għaddew minnhom il-bqija tal-pajjiżi rinaxximent, il-, -il bosta fażijiet oħra illum il-pajjiż tagħna illum huwa Luteran hemm ħafna Kattoliċi fil-naħa tisfel u fix-xlok. Aħna naraw lil nafusna bħala parti mill-Ewropa ta' fuq. Aħna pragmatiċi, paċenzjużi, razzjonali u nirrispettaw il-liġi. U f'din il-kultura hemm ħafna kreattività u sens ta' intrapriża. Għal mijiet ta' snin wara illi wasal il-Kristjaneżmu il-pajjiż tagħna e, kien maħkum militarment kultant mill-Ġermanja, mill-Polonja, drabi oħra mill-Iżvezja u drabi oħra wkoll mir-Russja u eh, tul dan iż-żmien eh, żammejna l-identità, l-lingwa u l-kultura tagħna u kien biss fl-aħħar tal-ewwel gwerra dinjija fl-1918 illi iddikjarajna l-indipendenza. Unbad domna sentejn oħra sabiex il-kelma Eh, indipendenza issir realtà sakemm ħlisna mill-armati li kienu għadhom f'pajjiżna. U jekk tridu eh, tisimgħu fuqi il-nannu tiegħi missier missieri daħal fl-armata tal-żar bħala soldat u mbagħad sar soldat tal-Bolxevik, ġilet rivoluzzjoni kontra sar u meta l-unità tiegħu semat illi il-pajjiż tagħna kien iddikjara l-indipendenza ġie dar u sar ġelliet għall-indipendenza. Dik kienet storja tipika ta' dak iż-żmien pajjiżna żviluppa bejn il-gwerer u mbagħad waslet it-tieni gwerra dinjija għamlet ħafna ħsara madwar l-Ewropa u mbagħad wasalt jien. Jiena it-tifel ta' refugjati, refugjati tal-gwerra. Il-ġenituri tiegħi kienu eh, tfal fl-1944 u ħarbu mill-Latvja lejn l-Iżvezja. Madwar 5,000 persuna mill-Latvja marru l-Iżvezja, bosta iktar marru l-Ġermanja, kif l-Armata Sovjetika kienet se tiġi biex teqret il-pajjiżna għat-tieni darba. Il-ġenituri tiegħi kibru fl-Iżvezja, iltaqgħu, iż-żewġu, u mbagħad emigraw fl-Istati Uniti fejn twellit jien flimkien ma' ħuti bniet. Jiena ġejt eh, għall-ewwel darba l-Latvja fl-1984 kont l-iskola fl-aħħar skola tar refuġati l-skola sekundarja għar refuġati f'Münster fil-Ġermanja dik l-ewwel darba li jiena mort il-Latvja kienet dinja kompletament differenti, pajjiż differenti, kollox kien Gris, ħadd ma kien jitbissem fit-toroq, soldati sovjetiċi, kullimkien, kien kollox miktub bir-Russu, kien hemm nuqqas ta' investiment u dana kien jidher fl-infrastruttura, fit-toroq, fil-pontijiet, kull fejn tagħti tħares bajnejk kollox kien qed jisfaxxa fix-xejn. Mbagħad waslet is-solidarjetà fit-tmenijiet u waqal ħajta Berlin fl-1988. Mbagħad ksibna l-indipendenza fl-1989 1991 u żviluppajna istituzzjonijiet demokratiċi, intrapriża ħilsa, sistema bankarja, ekonomija tas-suq mill-iħnet, mis xej U fl-2004, 13 sena wara li rġajna ksibna l-indipendenza tħallna fl-Unjoni Ewropea u fin-NATO. Minna u ftit ġimgħat oħra se niċċelebraw 15-il sena minn meta aħna itħalna fl-Unjoni Ewropea u nista' ngħid nom ta' pajjiżi illi qatt ma ddispjaċina illi issiħibna fl-Unjoni Ewropea mank darba mank għal ġurnata. Mela, x'inhi l-Unjoni Ewropea? L-ewwel nett u dana irrit nisħaq fuq u hija unjoni ta' valuri libertà, demokrazija u stat ta' dritt. Storikament fl-Ewropa meta kienu kunem tilwim kien konna insolvu l-problemi tagħna bil-ġliet, bil-erda, bil-gwerer. U x'namlu? Niddiskutu, niddiskutu, niddiskutu, nivvotaw, imma żgur dan huwa mezz aħjar minn kif konna nagħmlu l-affarijiet qabel L-Unjoni Ewropea hija wkoll eh, fil-qalba tal-iżvilupp ekonomiku, fil-qalba tagħha hemm is-suq uniku bil-permezz tal-ftuħ tal-frontieri tagħna għal xulxin ħlaqna wieħed mill-ikbar swieq fid-dinja iktar minn 500 miljon persuna, kważi ekwivalenti għall-Istati Uniti, meqjusa bħala l-iktar ekonomija b'saħħitha fid-dinja. Imma fl-Unjoni Ewropea l-affarijiet ma tantx huma sejrin sew il-koll nafu bħala politiċi illi hemm ħafna sentiment kontra l-Unjoni Ewropea. Hemm politiċi li qegħdin joffru tweġibiet sempliċi wis għal kwistjonijiet verament komplessi. Ħafna drabi ngħidulhom li huma populisti dawn. Il-messaġġ sempliċi tiegħi huwa tiġġildux kontra il-populisti għax ta' xejn. Ippruvaw ifmu għalfejn in-nies qegħdin jagħtu kasom lill populisti għalfejn in-nies huma mdejqin. Mela, in-nies għalfejn huma mdejqin, x'ġara, ejja morru lura 10 snin l-2008 l-2009 um, falli bank fl-Istati Uniti kultant jiġru affarietek u din waslet għal kriżi bankarja madwar id-dinja b'mod partikolari fl-Ewropa li waslet imbagħad għal kriżi ekonomika l-ikbar kriżi li kellna mill-Mid-Depression il-PDG f'pajjiżi naqas 25% waħda mill-ikbar eh, nuqqasijiet f'xi sena u nofs ta' pajjiżi oħra waqgħu wkoll imma mhux daqshekk. U mbagħad x'ġara ftit snin ilu il-kriżi tal-immigrazzjoni meta konna qegħdin nibdew inqumu fuq saqajna mill-kriżi ta' qabilha. U waslu ir-refuġati għaliex kien hemm rivoluzzjonijiet fil-pajjiżi Arab u Afrikani u mbagħad din waslet għal kriżi politika. In-nies illi ma baqgħux jemnu fis-sistema u nifhem għaliex u aħna rridu ngħinuhom biex jerġgħu jiksbu din il-fiduċja. Malek meta inħarsu lejn il-votanti fuq xiex huma imħasbin. Jien naħseb hemm erba' l-impjegi, il- l-stil tal-ħajja tagħhom u l-livell tal-għejxin tagħhom u l-immigrazzjoni, l-ambjent u s-sigurtà u s-sikurezza. Jekk nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa, irridu nindirizzaw dawn l-erba punti. Mela, fuq l se ngħidu l-Unjoni Ewropea għandha mekkaniżmu biex tixpruna il ħolqien tal-impjegi u dana nsejħulu is-suq uniku meta kont eh, tifel kont naf eh, ħrafa ta' Izop fejn missieri kollu tlet bejn. u eh, jati azba lil wieħed minnhom u jgħidlu waqsama il-qasba u t-tifel jaqsama u mbagħad jagħmel l-istess ma liħor U mbagħad jagħti lit-tifel qatta qasab flimkien u jgħidlu waqsama di liħor aqsama u lebda wieħed minnhom ma felaħ jaqsama il-qatta tal- tal-qasab, jiġifieri meta inti tkun waħdek faċilment ikisruk imma meta nkunu maqudin nkunu b'saħħitna u dak huwa l-ġmiel tas-suq uniku. Iva għandna sfidi għall-suq intern, sfidi li qed jiġu minn barra il-ċina edha tissaħħaħ u l-amministrazzjoni fl-Istati Uniti m'għadhomx ishom jemnu illi għandhom rwol importanti fl-organizzazzjoni tal-affarijiet li qed jiġu madwar id-dinja u l-kummerċ dinji. Xinajdu fuq iċ-Ċina pajjiż illi bil-miftuħ jissussidja l-industriji kbar tagħha u dawn qegħdin jiġu l-Ewropa u jikkompetu b'mod żlejali. mbagħad il-kumpaniji Ewropej m'għandhomx aċċess indaqs sa' swieq Ċiniżi xini tweġiba jina ikolli najt illi t tweġiba għal kompetizzjoni zlejali mhuwiex il-protezzjonizmu. Ma nistawx namlu kif qed jagħmlu il ċiniżi ma rridux insiru bħal ċiniżi, imma għandna nħedġu li ċinizi ċiniżi jsiru aktar bħalna u jiftħu s-suq tagħhom. Aħna għandna ħafna saħħa bħala Unjoni u bħala suq uniku u dan, eh, din is-saħħa rridu nużawha imma mhux bħal qasab individwali imma bħal qatta qasab illi ma jistgħux jinqasmu daqshekk faċilment. Fiħdan l-Unjoni Ewropea għata għanna ħafna sfidi li rridu niffaċċawhom u dan għandu x'jaqsam mal-ostakoli li għatem internament għassu uniku partikolarment fil-qasam digitali u anki fil-qasam tas servizzi. U Staqsu lilkom infuskom għalfejn l-ikbar kumpaniji tal-internet għalfejn qegħdin fl-Istati Uniti flok fl-Ewropa. Naħseb it-tweġiba hija ovvja għaliex l-Istati Uniti għandhom dollaru għandha gvern federali u budget federali u minn mebda ostakoli bejn l-istati għal kummerċ. Għandhom suq uniku wiċken minn tagħna 330 miljun tagħna ikbar imma għad għandu wis ostakoli għalhekk jekk aħna rridu il nkunu champions nazzjonali m'għandniex nawġu il-liġi tal-kompetizzjoni biex noħol u b'mod artifiċjali champions nazzjonali, irridu neħol l-ostakoli li hemm frissu suq uniku sabiex dawk il-kampjuni jisiru kampjuni waħedhom sabiex jistaw jindirizzaw id-dinja l-Istati Uniti u anki iċ-Ċina. Waħda mill- sinsliet u pilastri ta' suq uniku jas sistema finanzjarju ġifiri l-banek. 10 snin ilu l-ikbar teddida li faċċaw il-banek kienet il-likwidità u aħna ħlaqna sistema sabiex niżguraw illi ikunem sorveljanza tal-ikbar banek biex niżguraw illi il-banek ikunu għadhom hemm għadha fil meta nistempħu. Imma f'dawn l-aħħar 10 snin id-dinja imbidlet, il-likwidità m'għadix problema għandna problema oħra, il terrorizmu fl-Ewropa u l finanzjament tat terrorizmu u dana kif jiġri permezz ta' fondi illeċiti illi jgħaddu mis-sistema bankarja Ewropea. Mela, x'qegħdin nagħmlu fuq il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Jiena kont co-rapporter ma' Sinjura Sargentini fuq l-aħħar żewġ direttivi kontra l-ħasil tal-flus u tal-limt ftit affarijiet mhux ħażin fuq il-politika. L-AML hija fuq l-evalwazzjoni tar-riskju u t-tnaqqis tar-riskju ta' flus maħmuġin li jidħlu fis-sistema fil-vant tal-Europa għanna il-Russja ekonomija għawija u dawn l-aħħar 20 sena il-flus mill-Russja e, irridu joħorġu għaliex għaliex l-Europa jassikura għandha l-istat ta' dritt u fl-Europa ħadd mhux jaqbad joħodlok il-flus kif ġipu laħa ma jistax mela dan dawn il-flus irridu jidħlu fl-Europa. Forsi ftit minn dan il-flus u mandaf imma mhux kollha, imma il-kriminali li għandhom dawn il-flus maħmuġin mhux qed nitkellem dwar nies illi irridu jottimizzaw il-nefqa ta' taxxa tagħhom imma nies li jridu eh, ċaqalqu miljuni ta' euro qegħdin jittajru u jaraw fejn huma ħolo ħoloq l-iktar dajfa fil-katina. F'tal-pajjiż tista' tagħmel hekk, f'tal-pajjiż tista' tiżgiċċa minn hawn jew minn hemm. U l-pajjiż tagħna kien parti minn din il-katina ma mhux waħdu għaliex il-ħasil tal-flus hija problema Ewropea. Minn mindu jiena sirt Prim Ministru jien m'għandix paċenzja noqgħod nistenna biex kulħadd jagħmel li għandu jagħmel. Bdejt jien bdejt namel jiena f'pajjiżi sabiex ikonna l-iktar sistema bankarja reżiljenti u nadifa fl-Ewropa. Minn hawn ftit żmien ieħor nista' niġi hawnhekk u nagħtikom sistem. Nista' nagħtikom lezzjoni fuq kif tnaddaf is-sistema bankarja. Irridu neħilsu mill-ġrieden, mill-firien. mill ġrieden mill mill ġrieden mill firien Issa, Iva, il-kriminali forsi jkunu telqu mill-Latvja għal-issa, imma sfortunatament ma telqux mill-Europa, għalhekk kulħadd irrit jeqret il-firien. Għalhekk l-AML titkun ċentralizzata bħal supervizjoni prudenzjali dan huwa pass importanti il qoddim Mela, ħaġa oħra li tħassibni dwar il-votanti, l-immigrazzjoni u il-mod kif dan jeffettwa il-ħajja tagħhom ta' kuljum m'hemmx tweġibiet faċli, jiena m'għandix soluzzjoni, naħseb ħadd m'għandu. Il-verità hija li l-Ewropa hija destinazzjoni eċċellenti biex tiġi tgħix u taħdem għan ekonomiji stabli, demokraziji stabli, għaw l-istat ta' dritt, għanna l-libertà tal-individwi u ħafna mill-ġirin tagħna m'għandhomx dawn l-affarijiet u iktar ma tissaħħaħ l-autokrazija il-pressjoni biex in-nies jitilqu minn dawn il-pajjiżi u jidħlu fl-Unjoni Ewropea se tiżdied mhix se tispiċċa. Pajjiżi kellu wkoll semu eh, tal-immigrazzjoni waqt l-okkupazzjoni sovjetika kien hemm iktar minn 700,000 immigranti li waslu f'pajjiżi jiġifieri terz tal-popolazzjoni tagħna aħna żewġ miljuni u lna 700,000. Il-gvern tagħna ma' ma, ma sadajaj ċejna, xaħna ma kenniex gvern, Moska kienet tagħmel id-deċiżjonijiet għalina, kienet tieħu d-deċiżjonijiet kollha, insew għal deċiżjoni, insew li kulħadd jgħid tiegħu, u wara li ksibna l-indipendenza x'għamilna fuq dil problema. Għammin ħdimna fuq l-integrazzjoni. Trid taħdem ma' dawn in-nies, taħdem fuq is-sistema tal-edukazzjoni, tinkludi lin-nies fil-kultura tagħna, inkludu lill-immigranti fil-kulturi tagħna. Bek biss nistgħu nimxu il qudiem ma tistax twaqqafhom il dawn in-nies milli jiġu fl-Ewropa. Iva, jippreferu li jiġu hawnhekk, imma ma nistgħux għom jidħlu u ma nintegrawhomx, irridu nintegrawhom. Però mill-banda l-oħra irridu nagħmlu xi ħaġa biex intaffu ftit il-flussi. U għalhekk din issa rridu naraw se nagħmlu fuq il-frontieri esterni u hawn tidħol il-Frontex din tittissaħħa għaliex xek nistgħu nuru l votanti tagħna li għanda kontroll fuq il-frontieri esterni, il-frontieri interni jisparixxu ma jkonniex l-istess sitwazzjoni kif li kellna ftit snin ilu fejn meta biex tivvjaġġa bejn Strasbourg u l-Ġermanja e, hemm il-pont hemmhekk u jkun malu u jkun hemm il-kontrolli ma jistax ikun. Għandna bżonn frontieri interni miftuħa sabiex is-suq uniku jaħdem, jiġifieri l-frontieri esterni jridu ikunu imħarsa, irridu inħalsu għal kampi ta' rifuġati inevitabilment, irridu nifinanzjaw l-ekonomiji u l-istat ta' dritt f'pajjiżi terzi ħaġoħra li hija inevitabbli u rridu naħdmu fuq l-integrazzjoni. L-Ewropa hija għaqda ta' għalissa 28 pajjiż sovran li għandhom l-identità nazzjonali tagħhom u huwa importanti ħafna li nżommu l-identitajiet nazzjonali tagħna, il-kulturi tagħna u tradizzjonijiet u <clears throat> n-nies illi jaslu irridu jaddattaw ruhom fil-pajjiżi tagħna għaliex hekk imorru l-affarijiet u fuq dan irridu naħdmu jekk aħna nistgħu nuru illi qed inħarsu l-frontieri esterni u nistgħu nintegraw lil dawk in-nies illi jaslu, il-votanti ma jibqgħux jibżgħu daqshekk mill-immigrazzjoni. It-tielet ħaġa li tħassibni l-ambjent il-bidla fil-klima, Mhux se noqgħod nidħol ħafna dettalji, tafu li hija ħaġa verament qiegħda tiġri il-bniedem u il-ħruq tal-żejt u tal-gas jgħat eh, eh, eh, jgħamil is-sitwazzjoni għar irridu aktar użu ta' enerġija li tiġġeddet, aktar użu effiċenti tal-enerġija, da' kollu jrid issir. Imma mbagħad irridu niftakru li mhux kull pajjiż għandu l-istess taħlita enerġetika, F'pajjiżi qegħdin kważi 40% fl-użu tal-enermija li tiġġedded. Qegħdin fuq quddiem aħna ma mhux kulħadd huwa hekk. Ħafna pajjiżi jiddependu għadhom ħafna fuq il-faħam u ma nistgħux sempliċement noħolmu illi m'għadniex nużawhom il-karburanti fossili. Irridu naħdmu naraw se nagħmlu hemm bżonn iż-żmien. Issa, rridu jekk għana rridu nħafu irridu nagħmlu bidla strutturali u din għal darbohra jena persuna favur is-suq uniku irridu niftħu is-suq tal-enerġija għal kompetizzjoni. Irriti kollok il-kompetizzjoni sabiex navvanzaw fuq l-enerġija minn ejjun li jġeddu. Ħafna pajjiżi irregolaw il-prezzijiet tal-elettriku. Kull il-konsumaturi iħalsu l-istess rata kull ġurnata ħin, Jiġifieri ma jqodux jaħsbu meta din ixal il-washing machine. Ma jimpurtax għax il-rata ma tinbidilx. Imma f'dawk il-swieq fejn il-kompetizzjoni għam miftuħa hemm fornituri ta' servizzi li jgħinuk tirregola għaliex inti tixtri l-elettriku skont il-prezz. Eh, u għalhekk ikonna il-kapaċità biex inti tforni dak li hemm bżonn waqt il-momenti meta jkun hemm l-ogħla talba. Għaliex jekk inti tista, pereżempju tnaqqas it-temperatura tal-friġġ bi jew tnej ara kemm nifrankaw. Imma jekk inti trid enerġija minn eju li jġeddu jrid ikollok swieq li mhumiex irregolati, kompetizzjoni kullimkien. Ir-raba' punta tħassib is-sigurtà u s-sikurezza. Din tfisser affarijiet differenti għall Ewropej differenti. Naħseb li meta naħsbu fuq sigurtà u sikurezza, hemm min jaħseb fuq il-teddida ta' migrazzjoni mhux ikkontrollata. E, Il-terrorizmu xi ħaġa li tħasseb li kulħadd il-naħa tal-Polent tal-Ewropa naħseb li kbar teddida hija l brexit mhux kontrollat, mhux biss għall kummerċ imma anki għall paċi fl-Irlanda ta' fuq din dan dan din tħasibna ħafna jien ġej mill-Latvja u meta naħsbu fuq is-sigurtà eh, aħna naħsbu fir-Russja. Ir-Russja għandu gvern illi għandu politika waħda bażika huwa konvint, konvint li nsibuha fil-dokumenti ta' politika tagħhom li huma imdawrin b'ħafna edewa li lesti jattakkaw din hija l-idea tagħhom. Allura biex jiġġieldu jippruvaw idajfu lil dawk li huma kontrihom. Iżda din mhijiex l-ikbar tedida għandna NATO għandna l-mod ta' kif aħna lesti għal dan. Iżda il-problema hija l-informazzjoni leali u mhix korretta. Gideb. Aħna kollha għandna dan l-apparat fuq id-desk tagħna jew fil-boot il-mobiles u qegħdin dan iż-żmien fejn għandna aċċess illimitat għall-arfin għall-fatti u tista' titgħallem ħafna affarijiet imma Jidher ukoll illi l-medja soċjali huwa mod perfett ta' kif ehm, ixxerret il-propaganda u ehm, tbiddel l-affarijiet mill-ewwel u hekk kif in-nies immorru l-lin mill-fat li jġibu l-informazzjoni minn ġurnalisti etiċi li jivverifikaw il-rizorsi tagħhom, hemm ħafna iktar nies li qegħdin jaqraw l-aħbarijiet tagħhom minn fuq il-medja soċjali. U allura naħseb il-importanti li naħsbu b'mod serju kif ħan leġislaw il-pjattaformi ehm, għal fornituri fuq l-internet għal kontenuti li qed jixxerret. Din hija biċċa xogħol ibsa għaliex eh, diffiċli ssib bilanċ bejn ir-responsabilità u li tintroduċi ċensura. Bħala Latvjan jiena qatt ma poġġa li jkun hemm ċensura għaliex hemm wisq storja f'dan l-aspett. Imma importanti li nsibu dan il-bilanċ għaliex dan qed jaffettwa l-ħajja ta' kuljum. Kif qegħdin jagħmlu biex jaqsmu s-soċjetà kif biex iġelduna u ma nibqgħux inħdu eh, gost flimkien pereżempju. Pereżempju fil-tilqim eh, fejn fejn tista' fejn tista' tara ġejja din l-idea li li tlaqqa mit-tfal tiegħek ħadd wasal għal awtiżmu. Dejja mir-Russja, is-sors minn hemmhekk ġejja wasa hemm reperkussjonijiet fl-Ewropa. L-immigrazzjoni, dibattitu, hemmhekk ukoll hemm ir-Russja, il-Brexit, ir-Russja eh, involuta ħafna, għandna din eh, l-idea eh, George Soros fejn fejn hemm min qed jimmina il-ħajja tagħna. Dan kollu ġej minn source wieħed. Jekk aħna mhux se naċċettaw dan il-fatt, ma nistgħux nibdew nindirizzawha. U allura assigurtaw s-sikurezza militarment il-pajis tija jinvesti 2% tal-GDP tagħna fil-militar. Aħna parti mill-NATO u nemnu li kulħadd għandu jagħmel hekk. Imma l militar huwa biss parti waħda minn din preparazzjoni. Imma rridu niġġieldu wkoll il xrit ta' informazzjoni ħażina u hemmhekk rridu ikun hemm So, finally, fl-aħħar net, jiena kieku minix politikant Latvjan li kieku ma nsemmi xejn fuq l-MFF il-qafas finanzjarju multianwali, xi ħaġa li aħna l-koll qed nippruvaw eh, naħdmu fuq. Jiena naqbel bisħieħ mal-Parlament li l-Ewropa għandha tinvesti iktar fuq riċerka u l-iżvilupp. żgħażagħ li verament ħajoħolqu l-impjiegi, il-ġid u tkabbir għal ġejjieni. Din hija importantissima. Imma huwa importanti ħafna wkoll illi hekk kif qed ninvestu fir-riċerka u l-iżvilupp ma nħarsux biss lejn ħames kapitali biss, blit kapitali, ma fl-Ewropa kollha għaliex l imħuħ intelligenti qegħdin fl-Ewropa kollha u jekk naħsbu li l-eċċellenza tiġi konċentrata biss minn ftit pajjiżi, imma nkunx qed nofru dan is-servizz lil kulħadd. Iva rridu investu fir-riċerka u l-iżvilupp, imma din titkun għall-Ewropa kollha kemm Il-koezjoni. Koezjoni hija importanti ħafna imma titkun waħda intelligenti, rridu nkunu ċerti li r reġjuni kollha qegħdin jinaqdu u jitjiebu. Imbagħad fl-aħħar mhux l-inqas il-bdiewa fl-Ewropa nafu li eh, għal-bidu tal-budget Ewropew kienet fuq il-pak. Eh, hekk kienet ftit snin ilu, imma da importanti. Issa qegħdin f'opportunità storika li niġġieldu din inġustizzja. Il-bdiewa Ewropej kollha jikkompetu fl-istess suq. Ġifieri idbieħ xidbieħ jett idbieħ fil-prezz tas-suq. Aħna nissussidjaw Eh, il-pagamenti dirt l-bdiewa, imma ma nissussidjawx l-bdiewa tagħna b'mod ugwali eh, laqas fl-ispejjeż u l-pajjiżi eh, li qegħdin fl-aktar fil-qiegħ huma dawk il-Baltiċi, Latvja, Litwana u l-Estonja, qed nmorru lura l-1900 għal snin disajnijiet. Il-bdiewa tagħna qegħdin jikkompetu mal-bdiewa kollha l-oħra. L-unika ta' kif jistgħu jikkompetu huwa li Eh, jitilfu l benessi tagħhom u ma sforzat li jippruvaw jikkompetu ma' kulħadd. Jekk jekk nissussidjaw ma nissussidjaw l-ħadd ma sibx naslu fis snin. Jekk nissussidjaw ti tissir mod ugwali għal kulħadd. Il-diskors tiegħi dal-waqt jasal fl-aħħar tiegħu. Eżis ħbieb, l-Unjoni Ewropea mhijiex u qatt se tkun perfetta. Imma hija l-aħjar ħaġa illi jiena nista' naħseb fiha. Fl-Ewropa għal mijiet u eluf ta' snin id-differenzi kienu jiġu solvuti skont min huwa l-aktar b'saħħtu dak li hu b'saħħtu jibqa' għaddej u min qed huwa batut ħajbqa' Imma Naħseb dan il-mod ta' kif qed naħdmu huwa żgur l-aħjar mod ta' kif nistgħu nimxu l qoddim sissa l-istati membri jistgħu jaħdmu birida tagħhom bil-konsens ta' ċittadini tagħhom. L-istati membri jistgħu jitilqu mill-Unjoni Ewropea imma fil-Brexit qed nindunaw ħadd minna ma realizza li ħadd tkun diffiċli u dan huwa test tal-mod kif taħdem l unjoni Ewropea u anki tal-Kunsill fejn il-pożizzjoni unanima u li l-istat mem l-istat li membri, 28 stat membru jaħdmu flimkien jgħinna sabiex niġġieldu din dawn id-dibattiti twal, dawn id-diskussjonijiet mingħajr ebda tip ta' violenza u dan huwa mod eh, huwa l-qofol ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Aħna nitkellmu ma' xulxin imma mhux niġġieldu ma' xulxin. U allura fuq il-futur se jiġri biex nikkonkludi naħseb Importanti li nsaħħu l-affarijiet bażiċi, ejja nsaħħu s-suq uniku, ejja neħħu l-ostakli, nikkontrollaw il-frontieri esterni, inneħħu t teddida tal-immigrazzjoni mhix ikkontrollata, tranzizzjoni għall enerġija nadifa li ndaħlu aktar eh, sforzi tas-suq eh, fil-istituzzjoni ma inħarsu lejn is-sigurtà wkoll tal-dinja ta' informazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. tiġġildux lill populisti Indirizzaw il-kawża tal-nuqqas ta' kuntadizza ta' ċittadini. Għaliex aħna jisna dawn dan l-injam, dawn il-qasba, din il-qasba kif semmejt fil-istorja ta' Isab. Kolla flimkien bħal dik bħal dawk il- il-qasab kollha flimkien aħna iktar b'saħħitna. Allura importanti li nħarsu l-valuri tal-qalba tagħna il-libertà, id-demokrazija u l-istat tad dritt u li tirba' fuq bħal pajjiżi oħrajn. Grazzi. Christianis, you are very popular in this parliament. Christianis, kemm inti popolari f'dal-parlament? Grazzi, issa nadu l-President tal-Komissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker. President, Sur Prim Ministru u Sinjuri, membri tal-Parlament, kuntent illi qed nerġa' niltaqa' mal-Prim Ministru tal-Latvja li huwa mitħlata dan l-emiċiklu għaliex eh, kien eh, kellu siġu hawnhekk għal disa snin. Jiena niftakar fl-ewwel presidenza tal-Latvja, presidenza tal-Kunsill tal-Ministri u niftakar fiha għaliex kienet l-ewwel vera presidenza ta' dil kummissjoni għaliex eh, kellna wkoll żewġ xarrejn fejn kibna mal presidenza Taljana Niftakar fl-aħħar ġranet ta' dik il-presidenza tal-Latvja għaliex fil-lejl ta' bejn id-29 u 30 ta' ġunju ġiet adottata l-direttiva fuq l-access mingħajr diskriminazzjoni għall-internet fuq il-roaming. fl ewropa hemm bżonn li jkollok il-paċenzja u trid tibqa' żomm u tħossib il-paċenzja sal-aħħar minuta. Aħna Eh, ta' spiss nitkellmu fuq il-Brexit qabel l-elezzjonijiet forsi eh, ta' min illi niġbdu l-attenzjoni ta' ċittadini għal eh, l-affarijiet illi rnexxinna niksbu f'dawn l-aħħar snin fosthom deċiżjoni utli ħafna fuq ir-roaming. Brexit huwa importanti imma il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini hija iktar importanti mill-Brexit. Aħna ridna nkunu u konna kummissjoni ta' dialogu. Organizzajna laqat ma' ċittadini, konsultazzjonijiet, sitt met dialogu ma' ċittadini u dan juri biċċar illi il-Kummissjoni mhijiex magħluqa fil-bunker tal-Berlemon imma illi edha Eh, id-dur l ewropa li il-Kummissarji eh, mhumiex eh, pupazzi imma u maluqin fir-rokna tagħhom imma għandhom kuntatti maċ ċittadini. L-Ewropa ma tistax issir kontra ir-rieda tal-poplu, ma tistax issir mingħajr in-nazzjonijiet. In-nazzjonijiet huma importanti dawk illi jaħsbu li in-nazzjonijiet huma xi ħaġa li vintat l-istorja għandhom żball. In-nazzjonijiet qegħdin hemmhekk u se jibqgħu hemm u għalhekk ma nistgħux qatt iktar nitkellmu fuq l-Istati Uniti tal-Ewropa li xtana jagħti l-impressjoni bħalli kieku l-Unjoni Ewropea kienet edha tipprova ssir stat wieħed. Aħna ma rridux nikkopjaw il-modell tal-Istati Uniti qatt. Aħna rridu nkunu Latvjani, Taljani, Franċiżi, Lussemburgu, imma aħna wkoll Ewropej minn mebda kontradizzjoni bejn il-patriotizmu responsabbli u il- l-appartenenza għal grupp akbar illi hija l-Unjoni Ewropea. Aħna ridna bħala Kummissjoni niqfu milli nindaħlu fl-irqaqat kollha tal-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini u xtaqna u preferejna illi nikkonċentraw fuq l-affarijiet li huma importanti għall futur Aħna bħala Kommissjoni ħdimna ma'kom, rappreżentanti tal-Ewropa, meta f'Ġunju preżentajtilkom il-prioritajiet tal-Kommissjoni tiegħi ma kienux affarijiet miktubin fl-arja eh, minn Mejju tal-2018 aħna ġbarna l-proposti u l-inizjattivi kollha illi konna ħabbarna fl-2014. Sallum 350 mill-proposti tagħna ġew adottati u 164 għadhom fuq il-mejda qudiem il-Kunsill fuq il-riformi importanti fosthom pereżempju il-sistema tal-azil jiena xtaqt li kieku adottajna id-direttivi kollha illi huma rilevanti għal din il-riforma tas sistema Ewropea tal-azil ma xorta waħda għandi s-sodisfazzjon għaliex qatt fl-istorja parlamentari tal-Ewropa ma sar daqshekk progress fuq il-qasam soċjali. Il-qasam soċjali illi għal ħafna snin kien l-orfni tal-proġett Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lill membri ta' dan il-Parlament talli b'tant rida u determinazzjoni ħadmu biex ikun hemm il-progress soċjali illi xtaqet tagħmel realtà il-Kummissjoni issa bl-Ingliż. Mr. President, Latvia. Sir President, il-Latvja huwa pajjiż illi jista li għandu jkun parti mill-Unjoni tagħna u inti dan qed b'mod ċar fid-diskors eċċellenti tiegħek. Pajjiżek huwa pajjiż illi ħaddes tinti għaw fidejh. Inti imxejt ma dak li għal poeta tagħkom li aħna ħankunu kbar daqs kemm kbira rrieda tagħna u iva hekk għamiltu intom. Intom ġilittu għal-libertà tagħkom fi żminijiet diffiċli. Żminijiet diffiċli ħafna iktar mill jistgħu jimmaġinaw Ewropej oħra. Intom ktibtu l-istorja u mhux kontu vittmi tal-istorja minħabba waħed mill-wieħed mill-pajjiżi viċin tagħkom. Intom ġilittu għal libertà tagħkom, għal ħelsien tagħkom u waħed mill-akbar avvenimenti fl-istorja riċenti illi l-Latvja u pajjiżi oħra irnexxilhom jiksbu l libertà u ġġieldu għal posthom il-post tal-Latvja mhux m'għandux ikun fid-dlam u moħħbi, għandu jkun fid-dawl fix-xemx. U għalhekk intom sirtu mbagħad parti u membri tal-Unjoni Ewropea. We have joined the Schengen area and I. Intom isseħibtu maż-żona Schengen u naqbel ma dak li jettu fuq il-frontieri interni u l-protezzjoni tal-frontieri esterni. Il-Kummissjoni qed tipproponi gwardi tal-kosta u tal-frontieri ta' 10,000 ruħ. Il-Konsil kien qed jipposponi għal 2027 u aħna bħala Kommissjoni għedna l-2020. Imma kulħadd qed jgħid li rridu nip nipproteġu l-frontieri esterni, mela ejja nagħmluha, ejja nipproteġu l-frontieri esterni. Inti qed sabiex l-Ewropa tkun iktar saħħita u sigura. Intom fost il-25 stat membru illi ħadmu f'kooperazzjoni fi kwistjonijiet ta' difiża f'Diċembru tal-2017 u kuntent ukoll illi għandkom ruoli f'numru ta' proġetti Ewropej fosthom il-mobilità transkonfinali li hija importanti ħafna għal latvija Qed tiffaċilitaw il-mobilità transkonfinali u qegħdin tiġġieldu t teddida qed tiġġieldu t-teddidiet preżenti. Intom ukoll qed taħdmu sabiex issaħħu s-sovranità nazzjonali. Pereżempju, l-enerġija. L-istorja u l-ġeografija tagħkom tfisser li l-Latvja u l-pajjiżi Balkani eh, kontu gżira maqtuha mill-bqija tal ewropa Meta ħadna ħatra aħna għamilnija ċara illi ċ-ċittadini Ewropej qatt m'għandha tħalli l-Unjoni Ewropea qatt m'għandha tħalli l-ċittadini tagħha fil-ksiħu fid-dlam din ma kienx biss kwistjoni tal tal-Reġjun Baltiku ma kwistjoni tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna ridna nagħmluha priorità illi l-Latvja u l-qraba Baltiċi tagħha ikunu sikuri u nagħtuhom l-enerġija li jeħtieġu. Illum issa qegħdi naħdmu sabiex nagħmlu sinkronizzazzjoni tal-elettriku u l-bqija se jsir sal-2025 qed insaħħu l-infrastruttura u issa għandna l-aktar qafas enerġetiku ambizzjuż u effiċjenti. Jiena determinat illi din il-ħolma nagħmilha f'realtà. U jiena grat ħafna il-Prim Ministru għal ħidma tiegħu bħala parti minn dan il-Parlament u anke bħala Prim Ministru llum il-ġurnata. President naqleb għattilet lingwa. Ħanitkellem bil-Ġermanis issa. Il-Latvja qed tappoġġa lill-Ewropa bis-saħħa kollha tagħha u għalhekk jagħmel sens li aħna nagħmlu l-istess ħaġa li jekk ninvestu fil-Latvja se nkunu qed ninvestu fil-futur ta' l-Unjoni Ewropea. Latvja taf x'tip ta' impatt dan jista' jħalli 50,000 ruħ qed ifittxu x-xogħol mill-Latvja li ilhom jaslu mill-2014 minħabba riżorsi Ewropej li rċevew kwalifiki ġodda biex ikunu jistgħu jaħdmu fis-suq tax-xogħol. 300 km ta' toroq ġodda finanzjati minn riżorsi Ewropej dan ukoll huwa kontribut għal Riga biex huma ċentru ekonomiku anke għal pajjiżi tal-viċin u anke għal kontribuzzjonijiet mal-Estonja. 960 miljun euro f'investiment li huma kienu possibbli grazzi għal hekk imsejjaħ Juncker Fund il-fondi ġew mobilizzati fl-Ewropa. Għal-futur tal-Latvja naħseb li dan huwa futur li jikkonċernana lkoll. u din hija raġuni għalfejn nixtieq nissuġġerixxi li fil-proġett li jmiss ikollna 100 biljun euro allokati għal riċerka u l-innovazzjoni, l-investiment fir riċerka u l-innovazzjoni. Għaliex aħna rridu li nilħu l-sfidi kbar li għandna qudiemna, il koll kemm aħna flimkien bħala tim se naraw ukoll li jkun hemm finanzjament għal frontieri dan se nitriplaw. Irridu niżguraw ukoll li fil-baġit tagħna nikkonsidraw il-protezzjoni tal-klima u anke niżguraw li programm Erasmus Plus ikollu żieda wkoll fal allokazzjoni għal dawn għal dan l-an. Nixtieq nirringrazzjakom għal għall apport sieħ tagħkom sabiex ikollha dawn il-miżuri fil-futur. Nirringrazzjak u forsi nwieġeb ukoll għall kummenti tiegħek li għamilt fuq l-MFF u l-ippjanar tagħna l-futur f'termini finanzjarji iva għandek raġun, għandek raġun li l-innovazzjoni, ir-riċerka, iż-żgħażagħ id-difiża dawn huma kollha oqsma li rridu ninvestu fihom imma aħna se nkunu biss f'pożizzjoni li nagħmlu dan jekk il-politika eżistenti tagħna tiġi salvagwardjata wkoll l-agrikwissjonijiet ta' agrikultura u koeżjoni. Sfortunatament, kultant se jkollna nċaqalqu ftit ir-riżorsi mhix xi ħaġa li jiena kuntent dwarha imma nafu li hemm ċertu prijoritajiet li rridu niffinanzjaw u ma nistgħux aħna nfarku l budget Ewropew ħadd ma jrid jagħmel hekk. Nafu li l-Ewropa il-valur tagħha huwa iktar minn 1.4% ta' prodott gross domestiku li tkellimna dwaru fuq kwistjonijiet budġetarji forsi eh, eh, Iva stabilixxejna bad limitu massimu ta' 1.3%. Dan kien l-ammont li qabel fuq dan il-Parlament u aħna bħala Kummissjoni ridna 1.4 mhux 1.1 li kieku suġġerejna dan naħseb laqas inti kieku ma kont ser taqbel u ħafna hawnhekk lanqas kienu ser jaqblu dak li qed nipprova ngħid huwa li rridu nistabilixxu prioritajiet iżda m'għandniex għal dan il-għan nissagrifikaw politika oħra l-agrikoltura u l-koeżjoni huma importanti ħafna u għal ċertu ċertu pajjiżi importanti ħafna iktar. Il-Latvja esperjenzat żminijiet diffiċli mhux minħabba l ġeografija tagħha mhux minħabba l-pis ġeografiku imma anke għal raġunijiet ekonomiċi. Il-Latvja intlaqtet ħażin ħafna mill-kriżi ekonomika. Ħames snin minn meta beda l-mandat tagħna ikolli ngħid ħames snin wara l-ekonomija Latvjana sejra ħafna aħjar minn qatt qabel. U naħseb li din hija xi ħaġa li nistgħu nirringrazzjaw il-predeċessur tiegħek għaliha. Nistgħu nirringrazzjaw il din l-amministrazzjoni għaliex il-Latvja issa qed reġgħet sabet triqita wara dik l-amministrazzjoni u jiena naf illi għamilna u koll ħafna sforzi dawk responsabbli għall-Euro Dialogu Soċjali nirringrazzja l kummissarju kollha li ħadmu eh, għal dan il-għan ukoll. Issa, meta kont qed nisma d-dikjerazzjoni tiegħek ħabtu li ħafna affarijiet ma' moħi, ma issa eh, qed jiskadil il ħin Il-Latvija huwa pajjiż żgħar iva, żgħir xi ħaġa normali għal pajjiżi żgħar iżda pajjiżi żgħar dejjem għandhom ħafna ambizzjonijiet kbar. U hawnhekk qed nitkellmu fejn jiltaqa' l-punent mal-vant u l-punent u l-vant qatt m'għandhom jinfirdu il-ponent u l-vant huma l pulmuni tal-Ewropa. Aħna rridu Ewropa b'futur tajjeb U għalhekk biex ikollna futur tajjeb irridu nieħdu nnifs miż-żewġ pulmuni dan huwa din hija l-aħħar darba li se nkun qed nindirizza dan il-Parlament u dan nagħmlu b'qalbi sewda wkoll qed nara illi għandna xi kollegi li se jkunu qed jitilqu minn dan il-Parlament. Jiena ħadd gost ħafna f'dan il-Parlament tal-limt ħafna argumentajt ħafna u koll imma naħseb li jirnexxilna niksbu ħafna u koll bħal meta l-ewwel ġurnata li ħadd il-ħatra tiegħi. L-Ewropa hija xi ħaġa li titgħallem tħobb, jekk ma tħobbx l-Ewropa mela ta' tkun tagħmel xejn għall-Ewropa. Jiena nħobba l-Ewropa u għalhekk ħdimt ħafna għalija. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Grazzi ħafna, Sur President tal-Kommissjoni, grazzi Aziz Jean-Claude. Jiena nirringrazzjak għall kooperazzjoni għalla volja kultant iva uh, xi xiftit disgwit imma il-dibattitu bejn il-Kummissjoni u l-Parlament ikompli l-iktar ħaġa importanti huwa li aħna lkoll kemm aħna qegħdin naħdmu għaċ-ċittadini, ċittadini Ewropej. Aħna għandna bżonn tal-Ewropa, iva rridu nbiddluha, ntejbuha, imma hija l-unika mezz eh, jekk aħna niddefendu l-Ewropa kif nistgħu niddefendu iċ-ċittadini tagħna. Aħna rajna x'ġara ġranet ilu f'Notre Dame u rajna f'dak il mument illi għad għandna qalb li tħabbat sintonija li għandna l-istess valuri li għandna l-għadna l-istess affarijiet anki jekk nitkellmu b'lingwi differenti. Grazzi tax xogħol tiegħek, grazzi għad diskussjonijiet li kellna hawnhekk, grazzi wkoll Jean-Claude għalik għax-xogħol li inti għamil ta' disponibilità tiegħek. Grazzi mill-qalb u nawguralek il-tkomplija tal-ħidma it-tajba. Il-fu la reġistrazzjon pur. Issa nalqu il-proċedura tal-catch DI ma tistawx iktar nizlu isimkom u issa għal PPE is-Sur Manfred Weber. Sur President, President tal-Kommissjoni, Prim Ministru, kollegi, xi ġmiel ta' diskors f'dan il-diskussjonijiet fuq il-futur ta' fuq il-futur tal-Ewropa. Grazzi tal-li organizzajtuhom dan diskussjonijiet u verament pjaċir Kristjan li ġejt inti bħala l-aħħar kellim waqt din il-plenarja kontribut eċċellenti diskors li ħares il-qoddim viżjoni ċara u wiesa u dina il-koll kemm aħna ħassejnija inti tifhem sew kif taħdem l-Ewropa, kif jaħdem il-Parlament Ewropew u naħseb illi nista ngħid illi fil-futur kun ideja tajba illi konna Prim Ministri illi għandhom dan l isfond tal-xogħol fil-Parlament Ewropew u dak li oġobni ħafna huwa li inti bdejt fuq nota ottimista. Inti tkellimt fuq pajjiżek, fuq l-Ewropa b'ottimizmu, inti tkellimt dwar is-suċċessi ekonomiċi tal-Latvja fl-aħħar snin u eh, anki grazzi għal xogħol ta' Domrovski, meċċej eċċellenti dana kien suċċess kbir għal parla U dar il-sentiment ta' sigurtà li aħna wasna nfusna mħarsin għax parti minn dill l-Unjoni, Russja u teddit minn barra. Sejjer ta' suċċess meta nitkellmu dwar il-mandat fil-livell Ewropej. Dak li seħħa fuq Jean-Claude aħna nesċinna nġibu l-poplu tal-Europa eh, s suċċess fil-ġestjoni tal-frontier eksterni, il-miljoni ta' impiegi, it tkabbir ekonomiku sostenibli u l-ġlida u kol kontra tibdil fil-klima. Aħna sepp li nistaw nkunu gburin dwar dak li għamilna taħt il-tmexxija ta' Jean-Claude Juncker. Jien għandi 46 sena u għexna periodu ta' paċi, ġenerazzjoni li għexet il-paċi. Nofs il-kontinent kien wara il-portira tal-ħadit, dinji kienet fil-sens storiku U din hija kampanja li aħna nibdew b'ottimizmu u nħarsuha kontra l-nazzjonalisti u l-egoisti. It-tieni punt huwa l-punti konkreti li għandna dimna l-kwestjoni tal-tħassib tal-poplu. Għamilt referenza għall migrazzjoni aħna nappoġġaw eh, l-idea tiegħek li aħna nħarsu l-frontieri, l-istat għandu jiddeċedi eh, għanna bżon program ta' biex il-jaw ċerta nies, għandu kun il-Kummissar tal-Afrika biex nikkoordinaw l-isforzi kollha u attivitajiet tagħna mal-ġirin. Eh, kwestjoni tal-fondi, il-fondi reġjonali u essenzjali, il kommerċu essenzjali, il u anke l-appell tiegħek eh, biex insaħħu s-suq waħdini. Aħna naħarsu lej dak l-elementi li għandna b'saħħitna aħna, u mbagħad inħarsu għal l-oħrajn. Daw kollha qegħdin fuq l-aġenda ma meta aħna nitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa nkunu franki hija ħaġa l approċ politiku mal-metodu, il-metodu biex naslu r-riżultati, taf r riżultati Aħna għanna bżon Ewropa eżiet għawija għanna problem, il-problema, jena najdi la problema tal-vot unanimu, eh, anke il-politika ta' Russja għanna bżon il-27 pajis biex naslu għal-konklużjoni taħna ħagġir għanna temmuwa. Aħna eh, l-Unjoni Ewropea għanna tkun attur politika Eh, fil-politika internazjonali u għanda jkonna votazzjoni b'maġġoranza, mhux unanimità. Aħna eh, għandna bżonn eh, fuq il-migrazzjoni pajjiżi stess, pajjiżi il-Ġermanja, kien kontra l-idea tal-Kommissjoni dwar kwotas vinkulanti dwar id-distribuzzjoni tal-migranti sa l-2050. Ximbat, il-ġi waslet il-problema ta' migrazzjoni fil-Ġermanja. U f'kwistjoni ħakkatajn, ħakkat fi żmien ta' tletxu talbet kwota binkulanti, Xtajdinna, ġifri aħna ma nix nħarsu lejda kollu mill egoistiku, U għamma għanna nieħdu ovvjament nota tal-oħrajn ukoll. U l-aħħar <clears throat> dwar il-metodu Ewropa li hija demokratika aħna nafu, nitkellmu dwar dritt ta' inizjattiva f'din il-kam biex insaħħu l-kapaċità ta' investigazzjoni ta' din il-Kamra, l-implementazzjoni ta' regoli għandha tiġi kontrollata, budget sull istituzzjonijiet u kristjanisti jiena verament ħad gost eh, l-idea li wieħed jider u d-dim nies jgħid li jiena kandidat u għandna programm u nitolbu l-appoġġ tagħkom. Europa Ewropa Demokratika. L-ġejjini tal-Ewropa jfisser li għandna nħarsu l-essenza tal-Ewropa, il-ħajja, tip ta' ħajja Ewropea, demokrazija, indipendenza ta' ġudikatura, trattamenti egwalità ta' nisa u l-libertà, libertà ta' espressjoni, ta' reliġjon, ta' eh, mezzi ta' xandir u għandna nagħtu l-garanzija ta' dan fal-ġejjini biex nagħtu l-dinja eżempju pożittiv eh, kif wieħed jista' jiġġestjona soċjetà umana b'forma umana li il-modell Ewropew huwa ħaġa li nofru lid-dinja. Grazzi. A nome del gruppo socialista prende la parola l'onorevole Bresso. Wissa il-grupp soċjalista Assis Prim Ministru huwa onur kbir illum li nilqa' hawnhekk lilek fil-rwol tiegħek ta' Prim Ministru dan l iċiklu li kif inti fakkart inti tafu sew għax inti kont deputata għal 10 snin. Unur ikbar għax inti mhux biss l-aħħar kap ta' stat qabel l-elezzjonijiet il limis iżda minħabba li inti ħabbart fid-diskors tiegħek u nirringrazzjaw għal dan ċertu aspetti importanti tal-Unjoni Ewropea li aħna ħajkonna nibnu wara s-26 ta' Mejju u għal dak il-għan jiena nilqa' hawnhekk fisem il-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi U bħala l-aħħar kap tal-gvernijiet illi qed jiġi hawnhekk li jżur dan il-Parlament li jissa wasar fl-aħħar tal-leġislatura tiegħek il-żjara tiegħek hija opportunità biex għandna niddiskutu dwar mal-pajjiżek il-Latvja u r-wol tal-Unjoni Ewropea. Għalina MPs dan huwa dejjem avveniment pożittiv li niltaqgħu ma' ex kollega tagħna kif fakru diversi kollegi. Aħna nilqaw din il-prospettiva nisperaw l-affarijiet jissoktaw hekk, però aħna xorta rridu n-semmaw leħilna dwar id-disperazzjoni komuni tal-ċittadini Ewropej li nibnu Ewropa saħħita li tkun tista' tiffaċċja l-isfidi tal-lum. Stat membru li huwa żgħir bħal huwa l-istat membru tiegħek popolazzjoni ola bħal huwa l-pajjiż tiegħi l-Italja jew Franċa mhux biss inti fakkartna illi ma jista' jagħmel xejn kontra l-aspetti negattivi tal-globalizzazzjoni jew tat-tibdil fil-klima, iżda lanqas jista' jaċċerta d difiża jew jiggarantixxi l-iżvilupp ekonomiku tiegħu għal pajjiżu partikolari. President Juncker jiena bħalek inħobb ħafna l-Ewropa, iżda jiena parti mill-Istati Uniti tal-Ewropa f'kunċett plurali, mhux stat singolu iżda diversi stati maqdin fl-Ewropa u bekk ma nistax nara fejn hemm il-problema. Grazzi xorta ħafna tal-impenn tiegħek lejn l-Ewropa anka di parti tal-grupp tiegħi. Minħabba l-fat li l-lum kif inti fakkart hija l-aħħar preżenza tiegħek f'dan il-Parlament. Aħna apprezzajna l-impenn tiegħek mux jekk mhux għall-Istati Uniti tal-Ewropa, iżda għall-Ewropa maquda, forsi iktar maquda mill-Istati Uniti tal-Ewropa. Għażis Prim Ministru, jiena nispera li dak li inti għattilna jirrappreżenta impenn Ewropew iktar b'saħħtu mill-gvern tiegħek illi sissa wera ċertu aspetti ambigwi fir-rigward tal-tendenzi tal Ewropejisti tiegħek fil kuntest fejn l-istati membri ma jistawx jagħtu l-effett individwali tagħhom fuq l-iskala komuni forsi ma wasalx iż-żmien kif qal il-kollega li intemmu il-kunċett tal-unanimità fit-teħid tad-deċiżjonijiet li inti tappoġġa u taċċetta regola illi ħafna drabi tivvalorizza ħafna drabi l-interessi individwali tal-istati membri jaskapitu tal-interessi ġenerali tal-Ewropa. Trid tkompli twetta ir-rwol tiegħek bħala watchdog tal-Ewropa fejn id-deċiżjonijiet meħtieġa dejjem ħafna drabi jiġu post-posti u laqqas jittieħdu. Saħan sitra meta hemm bżonn li jkun hemm Ewropa b'sekkita. Inti diġà fakkartna dan Flimma kapitlu tixtieq li intissib luħek fil-kodba tal-istorja favur il-ċittadin Ewropej jew favur dawk li jkunu ħarsu l-interessi ta' gruppi elitisti Nixtieq ninsisti unajt, inti tixtieq isib luħek bħala parti minn dawk illi ħarsu il-proġett Ewropew jew minn dawk illi taw l-istess proġett l-istrumenti utli fosthom budget biex inkunu nistgħu niżviluppaw il-potenzjal tagħna. Għalina soċjalisti l-Ewropa timbena permezz tal-liġi u permezz tar-rispett. Id-dritt tal-bniedem ovvjament iżda wkoll id-drittijiet ċivili u r-rispett tal-kelma li tingħata lill komunità minn jannar l-istqarrija tiegħek għajmu diversi mistoqsijiet illi nixtiequ li inti twieġeb l-ewwel nett dwar ir-rispett tal-impenn Ewropew lejn il-rifuġġati fl-Ewropa inti għedt illi ma taqbilx ma dan ir-insedjament, iżda kif nistgħu namlu? Kif nistgħu inqasmu li dawn il-persuni jekk aħna għandna pożizzjoni u frontiera komuni? Din il-pożizzjoni tmur kontra dan il-prinċipju ta' solidarjetà li inti semmejt u japplika għal politiki komunitarji tagħna fost affarijiet oħra il-politika tal-koeżjoni. Iġifieri x'tista' tgħidilna b'mod konkret dwar dan. It-tieni, x'nistgħu ngħidu dwar ir-rifjut li inti ta' tibidu għal proċedura tal-infrazzjoni għabbażi tal-artikolu 7 kontra il-Polonja u kontra l-Ungerija. Kif tista' tispjega dan? dawn huma politiki kollha favur nies bħal Putin u għan li xeqelbu liktar lejn il-lemin, fost affarijiet oħra lejn Orban u Salvini. Tista' tgħidilna dwar l-opinjonijiet tiegħek ma taħsibx li dan huwa element kontradittorju. L-aħħar punt, x'inhuma l-miżuri li ħinġibu fis-seħħ mill-gvern tiegħek lejn il-diskriminazzjoni kontra dawk il-persuni LGBT? Fil-rapport tal-Kommissjoni Ewropea kontra r-rapport u l-intolleranza ta' marzu li għadda din il-Kommissjoni qed tindika ċertu disfunzjonijiet fil-miżuri li ħarsu dawn il-minoranzi. L-Unjoni Ewropea tagħna hija Unjoni Ewropea li tittollera u fil-pajjiż tiegħek il-pajis tijak u koll jaqsam dawn l-istess valuri għal darbo na ringrazzjak għall intervent tijak u risposti li forsi taftati li dawn l-mistoqsijiet tijaj. Grazzi. Grazie, onorevole Bresso, ora per il gruppo dei conservatori e dei riformisti. Grazie, Franz, signor Bresso. Issa, għall-ICR, l onorabli Zile. President. Pjaċir kbira għalija nisma dak li kellek xtajt. Kon kollegi eh, tajbin fil-Parlament tal latvija u Ewropew u kol jena nishtiq nattira l-attenzjoni tijak dwar sinjuri li huma parti ta' tim naħseb li jistgħu nkunu kburin. Id-diplomatiċi tagħna qed jagħmlu xogħol verament tajjeb. Qatt ma dispjaċini laqgħax ġurnata waħda li jiena inqadna mal-Unjoni Ewropea u mal-Eurozona. Imma ħafna drabi dispjaċini mir-riżultat ta' ċerta politiki tal-Unjoni Ewropea u anki l-istampa tal-Unjoni Ewropea dik li l-immaġina li hemm tagħha. Ħanitkellem dwar dan. Inti eh, għat li kollox postu fl-Unjoni Ewropea, allura ejja ninaqdu iżjed. Jiena ħad gost li għamilta forma analitika. Li sijar hija familja politika li tappoġġa eh, ekonomija eh, suq waħdini. Għawek għanna ċerta dubju, dubji li inti ġat kellim fuqom li għat li mux eh, mux kontent li ċampions tal-Unjoni Ewropea Weber eh, għal li inti taqbel li kunem ċerta ċerta bidja ċerta regoli ta' ta' daw il-champions. Eh, il-messaċ l-Europa eh, tħares u tħossib hija tajba ma' minn min huwa perikolus li jkun hemm eh, eh, protezzjoni fis-suq waħdina. Nagħmel referenza, eżempju, għamilt referenza għal Stati Uniti. Jekk tistiex ikollok situazzjoni għawek, aħna approvajna il-pakketta mobilta wieħed li kienet kontroversjali. l il-gvernijiet kollha ħafna kienu kontra kienu minn kontra, l-għavoli kienu minn familji politika differenti, għarek huwa ħażin għal dawk il-ħafna pajjiżi li opponu u jħaġa tajba għall europa fejn l-Ewropa. Jekk aħna jista' jkollna l-istess approċċ għal mobility package li inti tista' tmur minn mill-istamel l-affarijiet fl-Istati Uniti naħseb li jkun diżastru aħna wkoll għanna ġildu fil-Parlament ġdid, aħna nsejna li l-budget eh, tal-federali tal-Istati Uniti fuq minn 20 fil-mija tal-GDP. Aħna rridu nirriflettu fuq dek, aħna rridu noħolqu approċċ iżjed federalista, mhux li sijar imma gruppi oħra kwa naqbel il-funzjoni eh, eh, tal-MO dwar leġizlazzjoni dwar il-kumpaniji Shell li hija punt importanti fil-ħasil tal-flus. U rapport fuq Latvja u mċerta pajis kien referenza li Beaw u Strasburg minn Brussel, bejaf nofs bej Brussel u Strasburg. Kien hemm referenza li Iwa ħajjeb, iwa tajjeb li għed nikbru inti huwa punti importanti li għamilt anki mill lat demografiku. Jekk ikonna program Horizon li huwa tajjeb mhux qed jaħdem sew. Aħna nippretendu li s-sitwazzjoni demografiku fl-Ewropa tkun iżjed maqsuma jekk inkomplu hekk. Laħqax l-aħjar mm, mħuħ imorru lejn dawk iċ-ċentri eh, u l-pajjiżi periferiċi jkollhom ħafna problemi. U jkollhom ukoll differenzi fil-komportament eh, ekonomiku. Jien għamilt referenza għal xi diversi punti, xi ftit naqbel miegħek, oħrajn naħseb li huma problematiċi, naħseb li f'Parlament ġdid jista' jkollna familja, kooperazzjoni familjari bej il-gruppi familjari differenti u il-prinċipju li nandu jkun essu waħdini. A nome del gruppo liberale la parola onorevole Telicca. Uh, ah, thank you, President. Onorevole Talitz. Grazie ħafna President, Prim Ministru, fissam liberali demokratiċi, skużawni naqrajt il-kellim nilqawk f'dan il-parlament jarġa' jgħid il-kellim għamilt kumment fil-bidu tal-diskors eh, tiegħek li tallim diversi lezzjonijiet. Jiena nixtieq nagħmel parallelu li jekk nassumu hekk għatmu jiena nixtieq li forsi il-Prim Ministru tal-Repubblika Ċeka forsi jkollna politika differenti minnaħa tal-ċeki fuq affarijiet Ewropea, inti għandek vantaġġ wieħed, kellek għarfien u kellek attitudni. Dan huma assolutament essenzjali x'in inkella ma tistax tevolvi, ma naħsibx li dan hija ħaġa li taqbel mal barra eh, li jien għamilt referenza għal Repubblika Ċeka. Għamilt kwestjoni, għamilt referenza għal lingwi. Naf li titkellem u tifhem diversi. Ma nafx jekk titkellem xi ċek, imma dak li għadd huwa qed taqra il-manifesto elettorali tal-moviment politiku tiegħi. U din hija ħaġa pożittiva. Indipendent mill-fatt li inti IPP e u jiena liberali hemm diversi aspetti fejn aħna nistgħu u għanna nsibu soluzzjonijiet Ewropej fuq kwestjonijiet li jistgħu naqblu fuqhom ma' partitijiet ma' partijiet oħra wara l-elezzjonijiet li jmiss. Hemm ħafna punti fejn jista' jkollna koherenza. Għam referenza diversi punti. Għat li nissimplifikaw is-soluzzjonijiet. Għamilt referenza nazzjonalisti u populisti. Aħna għandna bżonn inħarsu lej il-kawża ta' dan. Eh, il-kawża ta' tħassib ta' dawk li aħna tlifnijom eh, waqt li għaddejjim il-proċess ta' globalizzazzjoni. Imma nkunu onesti u ġusti u najdu li għanna xi xogħol x'namlu biex fil-familji politiċi tagħna, fil-gruppi politiċi tagħna nsibu lil dawk li qegħdin jagħtu soluzzjonijiet simplistiċi. Aħna għanna bżon nitrattawa fl-spektrum politiku kollu dispost nagħmel dan. Fuq il-punti li qajjimt tkellimt dwar is-suq intern. Naħseb li ma' ħadd dan il-parlament li jgħid li s-suq intern ma kellux suċċess. Aħna bżonn l evoluzjonaw 35% tal-suq intern huwa miftuħ. Ah, Ġifieri għad għandna potenzjol ta' 65% tal suq intern. U għaliex ma nistawx, mhux qed naslu. Hemm raġuni biex wieħed imur l-Istati Uniti għax l-Istati Uniti għandek suq intern. Jekk inti t xi ħaġa għandek eh, tmur l-Istati Uniti għax hemmhekk ħaġa waħda hemmhekk proċess ta' awtorizzazzjoni wieħed, waqt li hawnhekk għandna bżonn 28 proċess. Għandna bżonn biex biex ikonna suq intern veru għandna bżonn regulatur wieħed. Għamil referenza għal kompetizzjoni mhux ġusta miċ-Ċina u Mada nix nandaħlu protezzjonizmu, mek aħna niftħu s-suq u jena favur, il-vantaġġi għandu ħajkun fuq daw li li huma kbar u li b'xi mod ieħor ma il-komportament tagħhom mhuwiex eh, tajjeb. Aħna għandna bżonn biex naħdmu fuq l-istandards u fuq il-politika ta' kompetizzjoni għandna bżonn ikon ambjent ġust, il-mistoqsija hija jekk għandix il-kuraġġ u l-volontà biex nistablixxu suq intern eh, veru u mhux 35% tal-potenzjal li għandu. Tkellimt ukoll dwar kwistjoni tal-frontieri eksterni, assolutament eh, hija l-qofol, maħna qed infallu. Jekk ħares li r republika ċeka hemm ħafna dikjerazzjonijiet imma m'għandhomx il-kuraġġ, il-kapaċità, l-viżjoni biex jifmu li aħna ħajkonna su intern ħajkonna moviment, moviment ħieles eh, jekk eh, il-frontiera tkun eh, skura. L-aħħar komment fuq il-tibdil fil-klima, fuq il-tibdil fil-klima aħna għandna bżonn għandna kapaċità naħdmu f'kull settur tal-spektrum politiku. Hemm politika komunità l-bidja. Aħna naraw li hemm ħafna sussidji li jmorru li lem għanna bżonn trattament ġust u ħieles tal-negozji tagħna tal-konsumaturi u grazzi ħafna. Għandkom bżonn tirrispettu għaw il-ħin jgħid il-President. Eh, per il-grupp. Assa, għal-grupp għal-Gujan ġiju l-Onorevoli Papa di Mulis. Grazie ħafna. Il-dibattitu l-lum huwa importanti għax huwa għax qed noqorbu lejt mim din l-leġislatura. L-aħħar darba li tkellem il President Juncker fi plenarja. Kenna l-Prim Ministru li kien membru ta' dal-Parlament għal disa snin huwa l-10 kap ta' stat li indirizzana f'dan il-perjodu u għanna l-elezzjonijiet, l-euro elezzjonijiet ġejjin ma naħsibx li, huwa żmien biex nitilfu l-kuraċ, għanna bżon l-aspetti pozittivi li ġraw. Imma għanna bżon u koll li il-futur, għasu li l ġejjini u l-sfidi tal-ġejjini. Nanalizzaw dak li ma minnix sew, nikkonsidraw dak li ma minnix namlu u bekk nkunu nistaw niffaċċaw, nikkonfrontaw il-lemin estrem li qed jikber. U rridu jirdu s-soċjetà li aħna ħloqna. Sur Karen Sint tkellimt dwar il-leġendi ta' Sopu u għandek raġun. Imma għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea naraw fedi. Wara 10 snin minn kienet bdiet kriżi. Nuqqas ta' gwaljanza żdiedet bej n-nies u bej reġuni u wkoll l-istat ta' dritt u demokrazija parlamentarja ġiet imminata f'ċerta postijiet. Il-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni provaw jobbligaw lill polonja u l-Ungerija biex jattivaw l-artiklu 7 Imma l-avolja kien hemm dal-vjolazzjonijiet il-Kunsil m'għamel xejn. Il-Parlament u l-Kommissjoni għamlu proposta biex ikun hemm riforma tal-pakkett tal-azil u għal darbil għal darbohra fil-Kunsill il-gvernijiet ma qed jagħmlu xejn. Kommissjoni, eh, l-ECB, Parlament Ewropej iridu eh, jaslu għall-Unjoni tal-Bankarja bit-tielet pilastru eh, u l mekanizmu ta' garanzija tal-investiment u għal darbohra il-Kunsil qed jagħmel xej u ċerta gvernijiet bħal Ġermanja u l-Olanda qed jagħmlu vetu. Jekk aħna rridu navanzaw, jekk aħna rridu iżjed integrazzjoni politika, jekk aħna rridu iżjed trasparenza u koeżjoni, għanna bżonn nagħmlu iżjed biex niffaċċaw kwistjonijiet bħal tibdil fil-klima. Qalet Greta Thunberg l-bieraħ. Allura l-Unjoni ħajkollha bżonn li ma tkomplix tkun grupp ta' stati 28 fej il-Ġermanja tieħu deċiżjonijiet kollha. Din hija ħaġa li għandna bżonn imbidlu jiena naqbel mal l-observazzjoni, l-osservazzjoni tal-President Juncker li jekkin aħna nixtiequ naslu għall-anijiet li rridu neħu għanna bżon iżjed flus fil-fond soċjali, ma nix innaqsu hemmhekk għandna nżidu il-fondi soċjali. L-istess għal politika tal-agrikoltura komuni. Għanna bżon nsaħħuha mhux innaqsu, għanna bżon iżjed flus għall-Erasmus Plus, għall-riċerka, għall-innovazzjoni bħala rappreżentant tal-Kunsill imma bħala bniedem li kienu ukoll membru tal-Parlament Ewropew għaliex qed tarmi rekomendazzjoni tal-Kumitat Monti dwar risorsi propju. Kif ħankunu nistgħu navanzaw l-Ewropa lejn iż-integrazzjoni politika għal-EMU Unjoni Monetarja minar manħarsu lej il-kwistjonijiet soċjali wkoll. Sur Juncker, Sur Karens, l-agenda soċjali kienet miftiema f'Gothenburg, imma frankament ma tantx tajnija kontenut. Jekk naraw dawn l-nuqqas ta' gwaljanza tikber naraw li hemm dawk l-elementi li jixtiequ jkissru l-Ewropa u d-demokrazija. Sur Salvini, Le Pen, Orbans, 80 senilu, dawk l-antenati tagħhom 80 senilu. Kim qal Sur waslu għal naziżmu, faxxiżmu u gwerra terribli. L-elezzjonijiet Ewropej li jmiss għandhom bżonn jagħtu maġġoranza b'saħħitha fil-Parlament. N-nies jgħidu li rridu iżjed Ewropa iżjed maquda, iżjed demokratika li tnaqqas l-differenzi fl-egwalenza. Sur Lamberts, President, nilqawk f'dan il-parlament li inti taf, aħna mhux dejjem bilna fuq kwestjonijiet kwistjonijiet, imma dejjem impressjonajtni bl-impen tiegħek fuq il-proġett Ewropew. Inti tipiku ta' dak l-tip ta' impen li ssib fir-Repubblika tal-Baltiku. Jiena nemmen li tlet Republik Republiki tal-Baltiku u l-Benelux għandhom jikkooperaw żemm qrib x'ek hekk jistgħu jekk huma jistgħu jiftiemu dana jistgħu joħolqu pontijiet u jwaslu għal iżjed fl-Ewropa minn mid-duo Franco-Ġermanis li bħalissa huma qed jiddiriġi. Jiena ħad gost ħafna bil-diskors tiegħek. Eh, ħad gost nisimma nisimak tfakkarna li l-Unjoni Ewropea huwa proġett ta' paċi bid-dialogu, mhux bil-forzi. Hija l-ġustifikazzjoni tal-lum tal-proġett Ewropew. Ħad gost ħafna il-metafora tal-bandel kif għattint jiena niġi minn pajjiż żgħir imma anki l-pajjiżi kbar fl-Unjoni Ewropea wkoll huma żgħar meta tqabbilhom fil-kuntest fil-kuntest globali. Ħadd gost nisma' kollha li għad fuq il-suq waħdini huwa eh, eh, trattat ftehim ta' trattat eh, ta' kummerċ ħiele imma gvernat minn istituzzjonijiet Parlament Ewropew, Kunsell Ewropew, ħaġa li ma ssibix fi zoni ta' kummerċiela oħrajn. Eh, ħattu kol gost nisma' dak li għattu għal ħasil tal-flus. Eh, klim tajjeb, għaxu nafu li għandek impenn hemmhekk. dana kollu eh, ma naqbilx ma diversi pożizzjonijiet li ħadet ħadu l-gvern fil-gvern tal-Latvja. Il-proġett Ewropew għandu jkun mexxej, għandu jkun il-magna tal-tranzizzjoni ekoloġika fis-soċjetà jekk aħna ma nistawx nagħmluha fin, fin uh, uh, limiti tal-natura, ta ta ta allura uh, eh, il-bnedmi mhux ħajkampaw. Aħna inkella għandna bżonn niprovdu s-soluzzjonijiet tagħna U din ħaġa li għamilt referenza li għal il-bidja. Kull sent li jintefqu fl-agrikoltura għandhom jgħinu biex jibidlu l-modell tagħna biex ikun hemm inqas emissjonijiet ta' CO2, jkollna titjib fil-biodiversità u jkollna kwalità. Il-kap u tippromuovi modell eh, li mhux biżejjed. Jiena naqbel mal-pajjiż tiegħek eh, irrit eh, li kollu proporzjon mill-program tal-bidja. Għanna bżon eh, program ta' bidja li jidbiet mill-model ta' produttivista. Jek tħares lej il-valuri tagħna, id-dinjità umana ma tistax tifrida u għal kulħadd u għal ġejjini wkoll. L-istorja tal-Latvja bħala parti eh, kontra qalba tal-Unjoni Ewropea fisser li hemm minoranza li kienu minn partit oħra tal-Unjoni Sovjetika. Nifmu li l-feriti tal-emodni ma jistawx iġignorati imma bħala membri, membru tal-Unjoni Ewropea hija b'saħħitha biex iż-żomx, li m'għandix żom 10% tal-popolazzjoni tagħha bla ċadinanza. Pajjiżek għandha bżonn jagħmel zjed biex jipromuovi id-drittijiet tal-minoranza u jiġilet kontra diskriminazzjoni fuq età, disabilità u orientazzjoni sessuali. Tielet aħna ħadna gost ħaġa li inti nesċilek tevita da li tlet Um, Republika Balti fuq il-bicċa xogħol tal-eżil it-tip ta' grandstanding tossiku napprezza, imma reċentament il-gvern tiegħek oppona kwalunkwa skema vinkulanti ta' relokazzjoni li huwa l-unika forma biex wieħed jorganizza s-solidarità Ewropea. Ma aċċettax li tifferma il-Compact Globali ta' Migrazzjoni tal-Ġusma Owda li kontra dawk li għadu l-populisti huwa biss linji gwidi dwar kif wieħed għandu jitratta din l-isfida. Inti taf u jiena naf li mhux ħaġa vinkulanti legalment. Huwa bbażata fuq valuri ta' sovranità tal-Istat, eh, sim ta', ta responsabilità ma jkun hemm diskriminazzjoni drittijiet tal-bniedem taraf li, li da biss ħajpermetta li aħna niffaċċaw din l-isfida. Eh, il latvja għandha tiffirma dak id-dokument. Il-kollegi il kollegi Eh, kollegi, dan u n elezzjoni u għal-axħar dibattitu fuq il-ġejni tal-Europa dan il-Parlament. Tista' tiddependi fuqha biex niddefendu l-ewwel sforz biex wieħed jibna demokrazija transnazzjonali eh, dependu fuqna u koll li danna tkun tajba l-kulħat, li d dinjeta tal-bnedmin tkun fuq d-dim u mux il-gwadan biex tkun eżed ġusta, eżed sostenibli Eh, eh, l-Europa huwa dak li jridu ċittadini. Aħna ħanitolbu l-fiduċa tagħhom biex inkunu nistgħu nagħtu dan ir-riżultat. Grazzi. Sur Coburn. Grazzi Presidente. Uh... Eh, Grazzi, Prim Ministru. Onorevoli Juncker. Sinjuri, lejt it-tajjeb il-kulħat meta jasal dan. Etrajna manifestazzjonijiet ta' disperazzjoni fid notre Dame juri b'mod kemm aħna għandna l-qalbna eh, l-wirt kulturali storiku tal-Ewropa. Kwalunkwe għaqda li għandha l-Ewropa bbażata fuq il-wirt filosofiku joriġina mill-liġi rumana, mill-filosofija eh, griega u l-fidi nisranija u mid-demokrazija waqt li kont qiegħed waslu kien kollu wasal għat-trattat tal-Lisbona li ma ħadniex wisq gost bih l-Unjoni Ewropea rrifjutat kwalunkwe referenza lejn Alla u l-Kristjaniżmu fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa li hija ta' barra minn hawn għall-kontinent tal-Ewropa l-Ewropa per se bil-proġett tagħha ta' sekularizmu aggressiv kif sejħu Roger Scruton ojkafobja huwa rifjut tal-wirtu tal-kultura tagħna li huwa l-bażi hija l-bażi ta' djufija kulturali u dwar raġuni dwar il-għala diversi nies fl-Ewropa qegħdin jirrifjutaw iktar u iktar l-Unjoni Ewropea. Il-proġett Ewropew huwa hija setta reliġjuża li qed tbeżza lil kulħadd xi ħaġa avventata mis-Sur Mr Nista' ngħidlek. Il-Prim Ministru Sur Karens bir-rispett kollu qal li r-Russja kellha wkoll x'taqsam mal-Brexit. Jiddispjaċini. Iċ-ċittadini Britanniċi li fl-erbajnijiet ġildu kontra l autoritanizmu naħseb li jistgħu jiddeċidu waħedhom xi jridu jew ma jridux fuq l-Ewropa li ma ridux illi jkun hemm awtorità burokratika minn burokrazija non eletta Ewropea. Il-Parlament huwa huwa hija xi ħaġa kastrata dan il-każ. Il-Parlament tagħna huwa dominat mill-istabbiliment li qed jiġi infiltrat għal dawn l-aħħar 30 sena minn membri tal-Eurocult illi qegħdin iwaqfu illi jsir Brexit xi ħaġa li tista' ssir nistgħu ngħidu li aħna ħanżommu l-regoli tad-WTO jew tina tuna di l-aħjar. Iżda sfortunatament il-Eurocult iddeċieda mod ieħor fost il-affarijiet oħra il prim Ministru tagħna Sinjura May illi qarqet bil-pajjiż f'diversi modi. Illi neħħu kull kull kull kull affarijiet frivoli dwar il-backstop l-Ewropa illi qegħdin forsi iwaqfu l-Ingilterra billi nitilqu. Dan jidher illi l-politikanti f'Westminster mhumiex f'kuntatt mal-elettori tagħhom jekk l-alleanzi mal-alleati waslet biex is-Sunjura May waslet għal id-dil, dil inġust li qed jiġi biex innevitaw elezzjoni Ewropea li ċertament intom il-koll edin tippruvaw tagħmlu, is-Sinjura May għamlet l-istess għax din ħadd intrebaħ mill-partit tas-Sur Farage. U jekk le, jekk ma jkollkomx din elezzjoni, l-elezzjoni ġenerali fl-Ingilterra ser tintrebaħ mill-partit tal-Brexit tas-Sur Farage. Irridu neħħu l-Eurocult mill-Parlament ġewwa Westminster biex ikollna Brexit sura ta' nies. Jiena qatt is-sur Banjer li mhux jataw illum li huwa negozjatur eċċellenti illi l il parlament Ingliż ma jistax ma jistax jaċċetta jekk ħattuna jekk m'intomx ħattuna deal ġust, però il eurocult jidher li huwa iktar importanti għall eurocultis biex jaċċertaw illi jżommu l-kult tagħhom flimkien il-proġett tagħhom jibqa' għaddej u ma jkunx hemm din biqli favur iċ-ċittadini Ewropej. Jrid ikun hemm inċentiv, mhux ma jridx ikun hemm inkwiżizzjoni dawk l-individwi illi m'għandhomx irridu forsi anke nitalmu mill-istorja forsi. Is-Sur Lamberts pereżempju għandu jitgħallem mill-istorja in-nies li kellhom il-ħsibijiet tagħhom fl-inkwiżizzjonijiet tagħhom fi żmien l-Ispanjoli li kienu qegħdin jiddominaw lill ewropa qed iwaqfu lin nies li jaħsbu għal rashom dawk ir ribellijoni tagħhom kontra l-Inkwiżizzjoni waslet għad-demokraziji f'pajjiżi tagħhom u fir-Renju Unit. Grazzi imnalla kienu huma dawn il-free thinkers tal-lum, il-free thinkers tal-lum huma dawk li intom issejħu il-populisti. Personalment nixtieq inkun populista milli nkun non populista li qegħdin forsi tinjoraw jew dawk li qed tiddeskrivu bħala populisti ħajjina taw is-siġġu tagħhom fl-Ewropa kollha u f'dan il-Parlament u ħajiddominawha ħajiddominawha u ħajbidlu radikalment l-Ewropa jew ħajqirduha jew jew tmur lajn l-affarijiet jew inkella tinqeret l-Ewropa hija teddida għad-demokrazija Ewropea daqskemm kienet l-Inkwiżizzjoni fis-seklu 16 lejn demokrazija u ħsibijiet liberi. Il-Prim Ministru Karen qal illi m'għandniex ninkwitaw fuq l-immigrazzjoni u ħafna nies iridu jiġu joqorbu lejn pajjiż jew kontinent stabbli demokratiku mantijomx tort li kieku jiena kont qed ngħix fit-tielet dinja li ma kienx Ewropa jiena rrid u koll. Min jista' jtihom tort il dawn in-nies li jiena kieku jiena kont fil-pożizzjoni tagħhom kon namelek ma dana kollu jekk in-numri jinbidlu il-filosofija u n-natura demokratika tal-kontinent Ewropew dan mhux fl-interess taċ ċittadini jew li qed jgħixu hawn jew tad-nies li qed jiġu hawn ħajkun hemm diżastru. Jiġifieri l-Ewropa, sinjuri, tista' biss tibqa' fil-wiċċ permezz ta' regola bil-kunsens u mhux bil-forza li ġiet użata fuq ir-Renju Unit. Intom beżajtu ħafna pajjiżi iżda mhux b'mod tajjeb. Grazzi ħafna, Sur President. È vero, onorevoli. Onorevoli, għandek raġun. Onorevoli Coburn tkellem iktar mill-ħin li jena nata lilu iżda li l-presidenti kollha tajthom iktar ħin ma nistax nati iktar ħin lil wieħed jew il-liħor. Ir-regoli joddu għal kulħadd tal-grupp tal-, -tal INF l-Onorevoli Bej. Nirringrazzjak President, Sur Prim Ministru il-nirien li erdu il-Notre Dame ta' Pariġi juruna li il-wirtan huwa verament fraġli. Naraw em, verament simbolu ta' ċilivizzazzjoni Ewropea li tinqeret bil minnirien nirien verament em, ġabitna em, verament inħossu għal dan la drammatiku u nafu li dan il-bini nisperaw li jista jerġa' jsib dan it-teżor anki t tunika ta' St. Louis u anki il- il-kuruna ġew salvati. Nisperaw li dan il-bini nerġaw nirrestawrawha. Il-wir il tagħna, iċ-ċivilizzazzjoni Ewropea u n-nisranija tagħna Onorevoli Prim Ministru, inti semmejt l loro xettiċi u taħseb li dawn imorru kontra il-bini tal-Europa. Inti tiżbalja aħna nemnu fl-Europa, għana perswazi li jem ċivilizzazzjoni, kultura komuni tan Ewropea u flimkien nistaw nelbu l-sfidi li magħhom. Imma din il-volontà u koll ridu narawa bċertu ta' Inti et kol li l-immigrazzjoni ma nistgħux inwaqfuha. Imma r-realtà nistgħu nirreaġixxu u Matteo Salvini ta' kuljum jurina li nistgħu niġġildula imma hemm żewġ għażliet. Imbanda Sur Avramopoulos il-Kummissarju jgħidilna li hemm bżonn li naċċettaw l-immigranti biex nagħmlu tajjeb għad-defiċit demografiku u mbagħad fl ungarija u fl-Italja gvernijiet kuraġuzi li daħlu linji ta' politika eh, soċjali, fiskali biex inkoraġixxu natalità il-numru ta' it-twelit e-, fl-Ewropa. U mux ninkoraġiċu li migranti jiġu għaw. Fl-ekonomija l-Unjoni rajna li neħħit il naraw il-protezzjoni kontra il-posted workers, il- su għawlini, il-fat li jem il tarifi ta' dwana u anki il-ftejmiet ta' kummerċ ħieles il-protezzjoni kollha għal swieq eh, intern u ħafna drabi il-kontinent Ewropew jintuża bħala spazju fej kollox jgħaddi Dejjem jiġifieri qed nitkellem fuq l-ekonomija dan detriment għal ħaddiema tagħna. Għalhekk għandna dawk li konsidru li l-ispazju ekonomiku tagħna li huwa miftuħ għal kulħadd u mbagħad oħrajn li jaħsbu li għandu jkun protett Meta nitkellmu fuq l-istituzzjonijiet tagħha l-Ewropa titkellem fuq id-demokrazija naraw ġifieri l-Kummissjoni Ewropea kif taħdem smajt is-soċjalisti Sur Weber u dawk li jaqblu ma' Macron li jgħidu li fil-federalizmu rridu nkomplu u neħħu l-unanimità il-vot ġifiri anki l-qualified majority biex ikonna naddu dejjem għal-maġoranza sempliċi. Bekk ġifiri il-Kommissjoni tkun iktar autoritarja l-Europa tal-Kooperazzjoni tan-Nazzjonijiet jew inkella l-Europa tal-Kommissjoni li trid iktar federalizmu. Baqa biss ħames ġimgħat għall-elezzjonijiet Ewropej. Il-bini tal-dan il-proġett Ewropew qiegħda f'salib il-toroq Il-kontinent tal-Ewropa ovvjament għandu potenzjal biex jagħmel spin tal-qudiem eh, biex flimkien in-nazzjonijiet tagħna nkunu mexxejja fuq il-livell dinji. Imma hemm bżonn li eh, toħroġ mill-loġika teknokratika l-Ewropa tal-lum l ewropa trid tibni fuq l-ekonomija tagħha l ewropa in-nazzjon u l-popli tagħha se tkun għandhom ikunu fil-qalba tagħha l-identità għall-eruq tagħha u ċivilizzazzjoni biex issalvhom għax inkellek ma tagħmilx hekk kollox se jintilef. Is-sur Golnix. Prim Ministru, inti tkellimtinna fuq l-ġejjini tal-Ewropa, rridu nkunu sinċiri jekk aħna ma nbidlux l-perspettiva tagħna, il-ġejjini huwa ikraħ. Jiena, f'dawn is-snin li għaddejt f'dan il-parlament rajt affarijiet perversi eh, kważi eh, tal- ankis eh, kważi biex niddeskrivihom sataniċi. Aħna narraw li l-Europa min jgħat fil-Kummissjoni jaħsbu li jistaw jiddeċidu kollox fuq il-nis tal-Europa direttivi biss, regoli, restrizzjonijiet. Imma dejjem miftuħa l-kompetitività minn pajjiżi li m'għandhom xejn jaqsmu magħna. Onorevol Prim Ministri, inti f'pajjiżek eh, ħlistu mill-oppressjoni tal-Unjoni eh, Sovjetika. Imma hawnhekk fl-Ewropa qed naraw eh, l-istess xejriet. L-Ewropa rridu nibnuha fuq il-valuri veru ta' ċivilizzazzjoni. Fuq il-ħajja u mhux l-abort. Fuq il-minoranzi sesswali li dejjem inkasbruhom il-fat il-moviment ħieles tal-persuni u tal-merkanzija mhux dejjem iġib eh, level ta' iġina aħjar. Hemm bżonn programmi preċiżi, konkreti sabiex ċittadini kunu jistgħu jaraw kemm se jqumulhom kemm se benefikaw minnhom. Il-poplu Er- qed iqum kontra dawk li ma jirrispettahomx li ma jirrispettax il-volontà tagħhom. Anki hawnhekk aħna ippruvajna inxejnu il-gideb eh, li, eh, jenaħt jingħad fuq dawn il-patriotti. l ipokrizija li hawn hawnhekk il-poplu issa qed jara eżatt b'xini. Il-libertà ta' nazzjonijiet hija l-kondizzjoni jekk irridu ċivilizzazzjoni Ewropea tkompli viva il-popli eh, ħilsa eh, f'din f'din il-komunità ta' nazzjonijiet li tiġġedded. Minħabba li l-vot huwa bassara għal nofsi għan nixtieq li kulla jitkellmu daw kollha li xtaqu li jitkellmu jipparteċipaw fil-proċedura tal kaċdija u jekk zommu żommu mal-ħinijiet stipulati għax inkella nispiċċaw li mhux kulħadd ikun jista' jitkellem, ġifieri minħabba l-fatt li din hija l-aħħar seduta nixtieq illi kollha joħorġu minnaw mill-kontenti fostom il-Prim Ministru Karens. Nati t-tweġiba tiegħek kallu t tweġibiet Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-ewwel intervent kien twil, dan l-intervent ħajkun ħajkun konċis. Hemm żewġ modi biex nittrattaw id-differenzi tal-opinjoni. L-aħjar mod huwa il-mod kif jagħmel hekk tagħmel hekk din is-sala. Niddiskutu, nisimgħu x-xulxin, nirrispettaw ix-xulxin, iżda mbagħad fl-aħħar mill-aħħar nivvotaw u mmexxu. Hemm mod ieħor xi ħaġa li f'pajjiżi kien esperjenza għal ħafna snin meta kien okkupat mill-Russja. ċoħe, m'għandekx ebda opinjoni, m'għandekx vot, ma tistax tagħti l-opinjoni tiegħek xi ħadd ieħor jiddeċiedi għalik u jwarbek huwa ċar illi dwar limi l-aħjar limu l-aħjar mod. Jiena dispost illi niddiskuti ma' kulħadd li jemmen illi direzzjoni hija illi tajba irija naħdmu flimkien. Din hija s-saħħa u s-seta tal-Ewropa, il-fatt illi ilna nżommu, nxinna nżommu diversi pajjiżi individwali b'identitajiet, lingwi, kulturi tagħhom, eh, storja indipendenti interrelatata fl-istess ħin nistgħu naħdmu flimkien niftħu l-frontieri tagħna l-kummerċ insibu mod u maniera biex naqdu flimkien ir-riżorsi tagħna lejn leħen b'saħħtu fuq skala dinji l-Ewropa għal xi ħadd illi ma jafx x'inhuwa l-Unjoni Sovjetika m'għandu xejn in komuni mal-Unjoni Sovjetika. Din hija Unjoni ta' rieda, volontà, ta' parteċipazzjoni mill-istati membri, parteċipazzjoni mill-ċittadini. U aħna qed narawha illi jekk iċ-ċittadini jbiddlu l-opinjoni tagħhom ħadd mu ħajqod hemmhekk jostakolhom. Hija Ewropa ħilsa huwa esperiment uniku l-Istati Uniti huwa pajjiż ibbażat fuq l-immigrazzjoni. in-nativi Amerikani ma tantx għandhom jgawdu minn ħafna ħafna drittijiet fl-Amerika. In-nies li aħna nsejħulhom Amerikani jorġinaw mill-Ewropa, mill-Afrika, mill-Asja, jorġinaw mill kullum kien. Bl-eċċezzjoni li dawn iħallu xi ħaġa warajhom u jsiru xi ħaġa flimkien. Iżda fl-Ewropa ħadd m'għandu bżonn imur imkien. Aħna nistgħu nżommu l-lingwi l-identitajiet tagħna u ninaqdu flimkien fuq livell politiku, fuq livell ekonomiku biex iktar u iktar inkunu nistgħu nħarsu l-interessi taċ ċittadini tagħna. Din hija d-direzzjoni tagħna manna nagħtu manna inċedu xejn, nistgħu naqdu r-riżorsi tagħna flimkien naqdu r-riżorsi tagħna bħala individwu wieħed aħna iktar b'saħħitna bħala unità kollettiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Prim Ministru għal għal diskors tiegħek is-sur Kelam. Grazzi ħafna President. Dan huwa wkoll l-aħħar diskors tiegħi f'dan il-Parlament u inti semmejt illum naħseb illi għandna bżonn ċertu serjetà nisaqsu li nfusna x'iktar jista' jsir u x'kien u x'ġi traskurat. Il-Parlament Ewropew insista li jivvaluta ċertu atti kriminali fosthom dawk kazzisti dan mhux di mhux problema storika hija problema ta' kuljum għal dawn l-aħħar il sena jekk il-KGB ingħata l-istess verdett bħala organizzazzjoni kriminali ma jkun hemm ebda opportunità illi uffiċjal tal-Gestapo seta' wassal għar repubblika Sovjetika tal-lum. Fejn kien hemm stabiliment ukoll ta' stat ta' mafja, dan l-istat jista' forsi jissokta permezz tal-korruzzjoni russa 1.3 triljun dollari ġew maħsula fil-banek tal-ponent jekk aħna mmexxu biex nalqu dawn il-flussi ta' flus is-sur Putin ma jeżistix iktar, jispiċċa ma jeżistix iktar. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam che è stato per tanti anni. Nishtiq nirringrazzja għax kien kien kien MP ta' eżempju għalija minn dejjem kien eżempju. Jiena nammira ħafna nammira ħafna għal mod li bih ġielet għad-demokrazija. Nirringrazzjahu għal kontribuzzjoni li għamel lill-Ewropa tagħna u lil dan il-Parlament. Lopez Aguilar. hija huwa l-aħħar tal-mandata dan il-Parlament u naħseb wasal iż-żmien illi nuru rispett għal diskors pro-Ewropew nuru ċertu gratitudni għal dawn id-diversi dibattiti mal-kapijiet ta' stat u mal-Prim Ministru fil-Parlament Ewropew. U naħseb illi wasal iż-żmien illi nilqaw u nappoġġaw ix-xogħol tal-President Juncker illi tak ċertu eloġi. Iżda għandi xi punti l-ewwel net, inti qed illi mhux niġġieldu kontra l-populiżmu, iżda niġġieldu kontra l-kaġun tal populiżmu mhux kompatibbli, mhux kompatibbli. Meta inti inti smajt ċertu affarijiet li tqalu dan il-Parlament ma nix niġġieldu kontrihom ukoll l-immigrazzjoni, irridu nsaħħu l-frontieri esterni tal-Ewropa, iżdi inti maċ kelma dwar is-solidarjetà. Kunċett li huwa mandatorju tat-Trattat tal-Ewropa, is-solidarjetà fost l-Istati membri. Naj naħdmu flimkien ġestjoni komuni u ukoll tal-flussi migratorju u min qed ifittex l-azil. Grazzi ħafna, Onorevoli Starbatti. Herr Präsident, äh, Jean-Claude Juncker hat gesagt, man muss Europa lieben. Jean-Claude Juncker qal illi rridu inħobbu l-Europa. Jiena nħobba l-Europa Pero jekk ħanamlu dan irridu narfu id-djufijiet fl-Ewropa. Jiena smajt hawnhekk illi ma nixtiequx nissagrifikaw lill-ċittadini tagħna fuq l-art tal-Ewropa irridu namlu l-affarijiet għazzaza biex dawn ma jitilqux mill-Ewropa. Naċċertaw li jkun hemm xi ħaġa illi ħażhom ma' maw. Prim Ministru, inti tkellimt dwar il-fatt illi aħna neżiġu illi jkollna swieq regolati. Għandna żewġ swieq ċentrali li huma regolati. Ċoe, l-rati ta' skambju u r-rati tal-interessi dawn huma rati fissi. U irrid ikollna ċertu flessibilta band oħra għax mbagħad l-aġġustament isir permezz tas-suq tax-xogħol u dan huwa l-iktar avviċinament diffiċli li nixtieq nara għall parlament illi ma nibqgħux ngħidu illi għandna nissagrifikaw lin nies irridu nsibu x-xogħol għan-nies għaċ-ċittadini ġewwa pajjiżna u iktar regoli mhux se jsolvu xejn il-pajjiżi jridu jsiru iktar kompetittivi u dan huwa il-dover tagħna sur Mitrofanos. Eżis kollegi fil-bidu jiena koncern niddiskuti il-brain drain. Aħna il-Latvja u edin nitilfu l-speċjalisti tagħna u dak li nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew biex nwaqfu dan il-proċess iżda jiena rrid nirribatti fuq parti waħda tad diskors tal-Prim Ministru tagħna. Għaliex? Għax huwa talab lill parlamentu l lill ewropa biex isegwu l-eżempju tajjeb tal-integrazzjoni fil-Ladva. Nista' ngħidilkom li mhix kwistjoni ta' suċċess, hija storja ta' mistħija, ta' erda, ta' tal-minorità wara l-indipendenza l-ikbar minoritajiet kienu qegħdin jappoġġjaw l-indipendenza u l-iżvilupp ta' pajjiż indipendenti iżda issa qed ngħixu f'depressjoni għax it-tfal tagħna mhux se jkollhom l-opportunità il-tfal minn familji ta' minoranzi li jingħataw l-edukazzjoni fil-lingwa tagħhom. Eżis kollegi, jekk joġobkom tissegwux dan l-eżempju, Onorevoli Morvaj. għal iktar minn għal diversi snin din kienet Ewropa Farizeja. Jekk intom tistaw Ewropa, jekk inti tista tista tista tirbaħ il-battalji xorta waħda tista torxta waħda inti tkun tista tħaddan lill alla u żomm il-paċesis kollegi. Jiena kont e, qiegħda kont qed nikkwota poeżija mill-1923 intom smajtu l-ewwel u l-aħħar versi ta' din il-poeżija u din hija dan hija t-tislija tiegħi lejn il-Parlament Ewropew. Nispera li l-pajjiż imexxi lill pajjiżi u l-Ewropa nisranija. Onorevoli Zver, Grazzi ħafna, President. Eżis Eżis Prim Ministru jina namirak, mux bissa sinti sirt Prim Ministru izdaw anka mill-botu manira li inti għacċedejt għal din dan ir-ruol tijak, inti kont membru ta' partit politiku, pero inti rnexxi l kwadara kollox illi tikseb il-maġġoranza biex kun tista' tmexxi il-gvern fil-Latvja illum. Inti bniedem affidabli, onest u għandek ħafna ħafna kompetenzi kwalitajiet. Inti storja ta' suċċess. Palmuwa palmija l-istorja tal-Latvja, mistoqsija partikolari. Inti tgħix ġewwa pajjiż li huwa pajjiż transitorju bħal huwa pajjiżi Slovenja. Il-kwistjoni tal-istat ta' dritt hija kwistjoni korrenti taħraq. Aħna rajna għanna il-ġudikatura ħafna drabi ċertu zbal eh, ikkondannat xentist għal kas ta' qtir ġem problemi bil-ġudikatura. Nixtieq insaqsik, inti temmen li l-Ewropa għandha tintervjeni f'każijietek b'mekkaniżmu appropriat meta id-drittijiet fondamentali u l-libertajiet fondamentali jinkisru. Signora Pilare Castilla. Grazzi ħafna President huwa pjaċir kbir li nara dan il-Prim Ministru illi huwa kollega, kollega eċċellenti iżda mhux biss irrid ngħid il-Jaris Karins illi inti ħallejt l-effett tiegħek f'dan il-Parlament meta inti kont koordinatur, meta inti kont responsabbli għad diversi dossiers differenti, eċetera, eċetera. Iżda dak li huwa aktar importanti llum huwa illi inti ħallejt viżjoni warajk tal-Ewropa dwar il-passat, dwar il-present, dwar il-futur li ktar importanti. fejsejrin sejrin kif se naslu hemm. U f'dik id-direzzjoni inti mod sħiħ inti semmejt ir-rwol li għandhom is-swieq komuni, speċifikament is-suq digitali, is-suq waħdini digitali. Tkellimt ukoll dwar l-ostakli li għatem u inti taf kif nafu aħna illi. L-ikbar ostaklu huwa il-Kunsill. L-ikbar problema mhux il-Kommissjoni, mhux il-Parlament huwa l-Kunsill meta jitrattaw dan il-dan il-sujġet. Issa għandek għandek għandek għandek ruol importanti fil-kunsil, għandek sede fil-kunsil u tista' semma leħnek biex nkun nistgħu immexxu nimxu l-qoddim u intemmu dan l-ostaklu. Nisbaħ xewħat. Onorevli Kampula Natri. President, jina kelli l-onur li niltaqa ma' Sur Kerns li huwa l-Prim Ministru huwa kollega validu fl Jiena Jina ħad gost ukoll bl-istqarrija tiegħek dwar il-suq waħdin, id-deskrizzjoni tiegħek, jina entużjasta wkoll li naħdem għal dik l-Ewropa fejn aħna għanna biżżejjed kuraġġ li nieħdu vantaġġ tal-fatt li aħna nippreżentaw flimkien u flimkien biss iktar minn 20% tal-GMP tad-dinja kollha. Iktar minn 20% tad-dinja kollha, ġifieri għajduli fejn hemm din minn fejn tiġi din l-idea li nagħlqu l-frontieri interni jew nagħlqu il- Ma nibda raġuni dwar kif dan kollu jista' jgħin l-Ewropa naħseb illi s-suq waħdini ifisser nistgħu nkunu kuraġużi meta nitkellmu dwar it-tibdil tal-klima għax flimkien nistgħu nagħtu direzzjoni l suq li l-ebda pajjiż ma jista' jagħmel waħdu. U din hija hija sbuħija wkoll għall-familja tfal tfal li għandhom bżonn il-karozzi iżda fis-swieq tal-karozzi jeżistu karozzi ġodda li jħamġu inqas, li jiswaw inqas ukoll U nistgħu nagħmlu dan kollu flimkien u nistenna bil-ħerqa l-Ewropa titkellem maċ ċittadini tagħha aħna fl-elezzjonijiet tagħna nistgħu nitkellmu maċ ċittadini tagħna u naħseb illi kulħadd irid ikun jaf li aħna naħdmu wkoll għax-xogħol għax-xogħol biex xogħol transkonfinali u aħna dan il-mandat biex ikun hemm swieq swieq tax-xogħol u swieq għal iktar ġusti għaċ-ċittadini kollha. Onorevli Des Michael. Grazzi ħafna Sur Karens, wala id-diskors tiegħek jiena nemmen iktar mill qabel fil-saħħa ta' pajjiżi effettivi fi ċokontana u l-Latvija kellha tiġilet kontra d dominju ċertu suċċess anke fid-determinazzjoni tagħha. Iżda aħna qed naraw li huwa diffiċli għall-Ewropa li titratta dan pajjiżi fosthom l-Iskozja, l-Katalonja, illi għandhom mezzi demokratiċi fit-teħid tad deċiżjonijiet tagħhom. Iżda x'nistgħu ngħidu dwar dak li qed jiġri fil-Katalunja mhix aċċettabbli s-sitwazzjoni għax iċ-ċittadini se jappoġġjaw l-Ewropa, il-proġett Ewropew biss jekk jaraw li din dan il-proġett qiegħed jaċċerta dawn id-drittijiet demokratiċi. B'hekk jiena qed ngħid illi rridu nkunu kbar mal-pajjiżi żgħar u aħna konna qegħdin norbtu fuq l-appoġġ tiegħek is-Sur Hockmark. Supreme Ministru, nixtieq ngħid illi l-iżvilupp tal-Latvja, l-Estonja, l-Litwanja joriġinaw mill-mirakli tal-istorja Ewropea moderna, it-trasformazzjoni paċifika, il-libertà, 30 sena ilu jiena bdejt fl-Iżvezja il-kampanja biex nappoġġaw l-indipendenza Baltika. Aħna konna fl-Estonja, l-Latvja, l-Litwanja u niftakar li jiena l-tqajt ma' Sandra Tuna u oħrajn illi kienu qegħdin jissirtu għall-indipendenza fit territorju sovran. U issa ħabib kbir tiegħi sar parlament Europarlamentari sar il-mexxej tal-Latvja Indipendenti tal-Latvja ħilsa dan huwa miraklu għax nixtieq ngħid lill-kollegi għax għalija dan huwa l-aħħar diskors ma stajtx ntemm b'mod aħjar li kolli lilek hawnhekk knistari Skarens mek ma nibżon il-Coburns u l-Farages fejn jgħidulna li ċertezza li ma jkollniex Ewropa għax dak li inti ksibt u dak li inti stipulajt bħala viżjoni ta' bidla politika u mhux li nidħlu f'diskussjoni istituzzjonali il-mod kif nbidlu l-Ewropa hija manifestazzjoni tal-aħjar sforzi tagħna u dawna huma qed jirrappreżentaw l-assurdità li ma nagħmlu hekk. Inti l-aħjar tal-Ewropa, il-pajjiż tiegħek u pajjiżi u bħala Svediżi aħna kburin li inti ġar tagħna. Grazzi. Thank you. Gunnar, for your work, for your engagement. Grazie ħafna, Gunnar, ukoll għal l-impenti jak dan il-parlament l-onorevoli Bokovic. Komplement tal ġurnata tajba l-kulħat, Aziz Christian, verament huwa satisfazzjon nara nerġa' niltaqa' miegħek li aħna ħdimna f'dan il-Parlament flimkien. Imma diskors tiegħek dalodu verament eh, ispirani il-grazzi ġifiri tal-li inti ġejt tamlina dan il-diskors wara li il-Prim Ministru iħor ma rifjuta. Tajjeb nisimaw il-Prim Ministru jitkellmu fuq il-ġejni tal-Ewropa. Inti ġej minn pajjiż fejn l-istorja tiegħu kienet waħda diffiċli. Inti u koll it-tifel ta' immigrant u Jiena tissorprendini inti kemm inti impenjat għal proġett Ewropew, kemm inti dedikat um, lejn il-prinċipju tal-libertà. Tal inti semmejt li rridu niżviluppaw l-ekonomija, is-suq tax-xogħol, Issa fuq l-MFF nixtieq insaqsik din il-mistoqsija. In-net contributors fil-Kunsill jifmu li l-ispirtu ta' solidarjetà jista' jiġi muri fil- politika tal-agrikoltura huwa jagħmilha possibbli li wieħed iħallas wieħed punt tlieta fil-mija eh, għal koeżjoni u jiena nispera li jekk nimxu fl-Ewropa. L-Onorevoli Grazie ħafna, President. Blanco Lopez. Grazie ħafna, President. Matul din l-leġislatura ħna kuna kapaċi naħdmu fl-imkien. Din hija l-aħħar eh, diskors tiegħi Nimna fl-imkien biex inkunu nistgħu ehm, namlu suq tal-elettriċità li jkun iżjed eh, kompetittiv flimkien ma' l-Komissarju Kannatta biex naħdmu biex ikunu leġislazzjoni li jiffaċċa l-sfidi tal-tibdil fil-klima li huwa t-teddida kbira li għandha l-pjaneta qoddima fej għandha eh, direttiva ta' effiċenzja tal-enerġija ambizzjuża għax l-enerġija ma tiġix konsmata hija l waħda nadifa. Eh, u ħdimna wkoll biex ikun hemm enerġija rinnovabbli biex ikun hemm iżjed preżenza u eh, naqsu l-karbonizzazzjoni s-setturi pereżempju bħal trasport, eh, refrigerazzjoni jew inkella eh, l-AC. Biex innaqsu l-emissjonijiet u jkollna Unjoni Ewropea jkun <clears throat> hemm afask leġislattiv biex l-atturi jkollhom regolament ambizzjuż fil-ġlida kontra t tibdil fil-klima. L-Ewropa għandha ġejjini jekk niffaċċaw l-sfidi l-kbar palma minna f'dan il-leġislatura l-sfida ta' tibdil fil-klima. Grazzi ħafna Prim Ministru għal kontribut tiegħek. Grazzi. Roskutovs. L-Onorevoli Roskutovs. President, kollegi, Onorevoli Prim Ministru, Illum mhux darba u smajna li l-Unjoni Ewropea u anki l parlament Ewropew dejjem joħorġu bi statistika tajba u inti u eżempju tajjeb ta' dan kollu. Aħna ħdimna flimkien biex niġildu kontra il-korruzzjoni, ħdimna u kol fuq kwistjoni ta' sil ta' flus Inti taf ġifiri meta nitkellmu fuq ħasil ta' flus. Ġifiri mhux biss il-flus li jiġu minn kriminalità, imma flus li jintuża ħażin u koll reati oħra għal terrorismu għat traffikar tal-persuni u reati oħra. U fil-parlament li jmiss jiena ninkun nixtieq nitkellem fuq dawn il-punti, dawn l-elementi biex inkomplu naħdmu fuqhom. Grazzi. Signora Weiderer. Kollegi, um, Aziz Christian, jiena kburija ħafna bil-Prim Ministru tagħna. Id-diskors tiegħek kien eh, wera li għandek programm verament tajjeb għal ġejni tal-Ewropa. Inti laqas biss evitajt l-affarijiet diffiċli U grazzi għalek jiena u kol gburija għal fat li inti fil-Latvja rnexxilek toħloq ehm, gvern ehm, forsi ġodda ġifir koalizjoni tajba ġibt il-forzi differenti fl-imkien. Għanna xol ibes u d-dimna. Mbżon, innaqsu l-infiq tana għax l-Unjoni mhux settina daqshekk flus mill-politika ta' koeżjoni. Il-pagamenti diretti tagħna huma iżgħar meta mqabbla ma' pajjiżi oħra. Imma l-integrazzjoni tas-soċjetà hawnhekk smajna li l politika eh, sovjetika tkompli. U aħna nafu dan, għax edda għadna nġilduwa. Nitkelmu san semmu kwistjonijiet ta' minoranza. U il-Latvja u l-uniku pajjiż fej baqalna erba programmi edukattivi russi. Il, eh, anki il-lingwa tagħna eh, niddiskriminaw kontrija. Ġifieri mhux biċċa xogħol faċli għall-Latvja imma l-Ewropa sikura hija fl-interess ta' kulħadd. Jiena nirringrazzjak u nagħmellek l-awguri tiegħi. L-Onorevoli Bostinaru. Nirringrazzjak, President. Onorevoli Prim Ministru, jiena nixtieq nirringrazzjak għal il-diskors pragmatiku qawwi tiegħek u tal-li kont realistiku, tal-li kont konsistenti fil-kontribuzzjonijiet mod kif inti tifhimhom l-affarijiet jiena naqbel ma dak li qed inti jiena e, u pajjiżi Rumanija, ir-Russja kif tqisuha intom aħna nqisuha għalhekk fid-difiża il-Latvja x'biħsiba tagħmel u x'relazzjoni se jkun hemm bejn l-Ewropa, id-difiża tal-Ewropa u l-NATO x'biex kif taħsibhom dawn l-affarijiet inti. Is-Sur Benson. Grazzi. Nirringrazzjak ħafna sur Karens għal diskors qawwi tiegħek u b'viżjoni. Issa dwar is-suq intern jiena nixtieq insaqsik biex taddi dan il-messaġġ l kunsill tgħid il-kunsill li l-interessi Ewropej huma medda minn Ċina Komunista dak li qed naraw bħalissa eh, hija e, li l-industrija tal e, l-industrija eh, fl-Ewropa dejjem tiġi attakkata minn negozjanti ċiniżi. U dan fil-qasam anki tal-vapuri. Dejjem qed naraw li biex nibnu l-vapuri hawnhekk eh, rridu dejjem niġġieldu mal-mod kif jibnu l-vapuri ċiniżi. Da din hija kompetittività żlejali. U is-suq eh, għadu fidejn il-privat eh, mandomx għajnuna tal-istat emżon li fuq din il-kwistjoni kollha naħdmu iktar. Il-Kummissjoni Ewropea taħdem iktar. Jiena, Sur l-Angel ngħid li l-diskors tija kien wieħed mill-iktar li jispirawni meta nisimgħu Prim Ministri. Inti nishtiq insaqsi dwar il-politika koezjoni u l-fondi ta' koezjoni. Il-Kummissjoni nidiet proposta ġdida ġifri fejn dek pajjiż pal latvja li tant għamel sforzi u inqas mill-GDP Ewropew se jitlef 14% ta' dawn il-fondi ta' koezjoni. Il-Portugal se jitlef 7%, il-Kroazja 5%. Dan din hija ħaġa li nistgħu naċċettaw li l-iktar pajjiżi żaru f'qar fl-aħħar ikomplu jaraw tnaqqis naħseb li din il-problema rridu naraw kif isibula l-kaptu. Is-Sur Marques mill-Gvern tal-Portugal isu isu kuntent li pajjiż li huwa ifqar minn Spanja, l-Finlandja u l-Italja e, ikomplu jitnaqsulu l-fondi ta' koeżjoni ġifri fil-proposta, fil-daw tal-proposta tal-Komissjoni, kif iridu jaġixxu il-pajjiżi. Is-sur Mimkins. Grazzi, President. President. Prim Ministru, inti fil-diskors tijak, orejt il-telefon mobile tijak semmejtinna u kol l-istoria dwar dak il-missir li kellu tlet u liet u spiegajt kemm kemm hemm diverġenza fl-Ewropa. il-fatt li kien hemm min kitiblek biex eh, iżżomm l-edukazzjoni fil-lingwi eh, ta' minoranz li huma fil-minoranza. Inti dawk in-nies tilhom li huma imbeċilli. Jiena Eh, allura not fostom dawn in-nies imbeċilli. Ma s-Sinjura Sargentini tkellimt fuq il-flus imma ma xejn fuq il-martek u l-fat li din eh, tinnegozja fil-bini forsi l-eżempji li qed nagħti mhux daqshekk tajbin sur Karins, jekk inti titbiddel l-Ewropa trid tibda minnek innifsek. Hemm bżonn inti tirrinunzja ċittadinanza Amerikana li għandek. Is-Sur Kelly. Grazzi. Għal ħames snin inti kont hawnhekk bejn Gunner u jiena Issa, inti kont kollega verament tajjeb, imma għaxar snin ilu meta wasalt hawnhekk u mort il-kantin u kont bniedem mitluf inti kont hemm u qed li sidintni biex nikol ma'kom. U dan il-ġess jiena ma ma eh, eh, ma nsejtux verament intu rejt li kont ħabib tajjeb. U anki il-mod ta' kif inti taqbes għall-Irlanda. Imma għandi mistoqsija, inti semmejt il-kriminalità ħasil tal-flus u kif inti irnexxielek teqra dawn il-problemi f'pajjiżek u qed li minn pajjiż wieħed tista' tara pajjiżi oħra li segwu għalhekk inti x'tixtieq li nagħmlu aħna fil-Parlament li ġid biex naħdmu fuq il-kriminalità u l-ħasil tal-flus għal benefiċċju tal-ċittadini jiena nagħmellek l-awguri tiegħi u nispera li ħaddum Prim Ministru tal latvija Sinjura Gomes. Nilqawk magħna Prim Ministru Karins Jiena verament pjaċir nara kawnek, jiena dejjem ħadd pjaċir naħdem miegħek realment fit-tim dwar id-direttiva ta' ir-raba u l-ħames direttiva kontra l tal-flus. Anki ġifieri l-komitati ta' inkjesta fuq dawn il-kwistjonijiet u fuq affarijiet ta' taxxa. Jiena napprezza dak li qed u naqbel kompletament li għandna bżonn il-supervizjoni ċentrali fuq il-ħasil tal-flus imma nitolbok. Inti parla Prim Ministru se tipprova eh, tara li jkun hemm Ewropea, ġifri kif aħna proponina fil-ħames direttiva kontra s-sil tal-flus. Anki riforma tal-VAT, il-proposta tal-Kommissjoni ma li ġiet imblukkata mill-Kunsill. Anki jekk hemm ħafna flejjes li jaddu għal kriminalità organizzata u terroristi permezz l-iskema tal-frodi karusell. Inti l-MQV fil maffarijiet ta' taxxa se taħseb li tagħmel pressjoni imħabba l-problemi ta' dumping li iġibu problemi fis-suq uniku il-regoli dwar il-antidumping. Grazzi. President, jiena l-ħar darba li se nitkellem f'dan il-Parlament, jiena verament sodisfat li għandna l-kollega tagħna Sur Karas. President, illum qed naraw mod aġenda eh, pożittiva pragmatika għal futur tal-Unjoni Ewropea. L-aħjar mod kif aħna nistgħu niġġieldu kontra l populiżmu nazzjonaliżmu eh, meta f'kull pajjiż tagħna mill-xelluka l emin estremi. L-Unjoni Ewropea mhix eh, xi proġett ta' paċi huwa proġett ukoll ta' progress soċjali u ekonomiku u l-aġenda tija konna rivalu Prim Ministru ċara iktar negozju, iktar kummerċ, neħu l-ostakoli li edinem għal suq wahdini, e, niqfu kontra l-protezzjonizmu, investiment, kompetitivita xirqa. Din hija l-aġenda biex li jżgura li konna iktar tkabbir investiment, iktar xogħol u iktar tama għaċ-ċittadini e, tal-Unjoni Ewropea. Aħna kien onur li naħdmu miegħek, aħna se nkunu wara warajk u l-progress li ġib tal-pajjiżek, il-valuri tal-istat ta' dritt, ta' demokrazija, ta' libertà li inti tant eh, tkellim tajjeb fuqhom. Is-Sur eh, Weidenholzer, Is-sur eh, Virkunen. Sinjura. Neringrazzjak, President. Jiena din mux, jena mux nitkellem għall-axar darba għawnek. Eh, <laughs> nishtiq jiena l-Prim Ministru Karens nifraħlu kien eh, pjaċir li ħdimna fl-imkien għal dawn il-snin fil-Kumitat inte meta bdejna dan il-mandat il-pirojza kienet li noħolqu l-investiment, il xogħol u l eh, suċċess għal-kumpaniji u naħseb ħdimna tajjeb ir-rata ta' tkabbir, ir-rata tal-investiment, tela rati telew għal livell ta' qabel il-kriżi id-digitali kif qed ibiddel id-dinja tagħna fuq dan, x'taħseb li l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea eh, fuq xi għandha tiffoka sabiex inkunu nistgħu nsaħħu l-ekonomija u l-kompetittività tagħna fis-snin li ġejjin. Is-Sur Balċitis. Grazie ħafna, Sur President. Onorevoli Prim Ministru. Illum jiena nixtieq mod eh, verament sinċerament nirringrazzjak għal diskors eċċellenti li tajtna. Inti għamilt riflessjoni fuq l-istorja mhux biss tal-Lavjan manki tal-pajjiżi tal-Baltiku l-oħrajn, l-Estonja u l-Litwanja. Jien mhux sem poġġilek mistoqsijiet għax għal darba hawnhekk li se nitkellem f'dan il-Parlament. Xtaqt biss jiena nagħmillek appell u ninkoraġik pa, inti pala rappresentant tal-Kunsil nixtieqek li inti tappoġġja is-suq tal-enerġija nagħmlek appell ukoll biex inti tappoġġja Rail Baltic, dan il-proġett, il-proġett tal-ferroviji, għal-pajizi tal-Baltiku, biex tiffoka fuq affarijiet li għandhom xaqsmu ġustizzja soċjali u wkoll kif inhu suppost il-kwistjoni ta' Eh, l-pagamenti fis-settur agrikolu jiena namillak l-auguri tijaj fil-xol tijak u anki fil-ħajja privata tijak. Il-kellim li miss, eh, grazzi President, jiena nishti il-Christian Karens nir-ingrazzja minn fond qalbi. Għax verament huwa ħadem tajjeb fis-suq digitali u jekk verament irridu inneħħu il-frontieri fl-Ewropa, meta nsemmu roaming per eżempju. Mux xejr nexxinna naslu qatt jekk ma narawx dawn il-pjattaformi jaħdmu tajjeb. Hemm bżonn li wieħed ikun jista' jixtri sim card f'kull eh, stat membru fit-28 dan kollu għandu xaqsam għal kompetitività għal futur. Nishtiq nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu flimkien lejn suq intern biex niżguraw futur għazza tagħna. L-Onorevoli Hansel. Nirringrazzjak għal din dan iċ-ċans li qed tuni kollegi għal ħafna nies hawnhekk se jkun l-aħħar darba għalija hija l-ewwel u l-aħħar darba. Għax jiena sirt membru biss għaxar tim ilu forsi l-President jam tista tiħu nota li nirrit nagħmel żewġ interventi l-ewwel u l-aħħar. Prim Ministru, jiena xtaqt insaqsik eh, l-istess mistoqsija li l-kollega ta' Rumanija għamillek ġifri d difiża fl-Ewropa Issa, il-relazzjoni bejn l-Unjoni u Russja. Russja kisret liġijiet internazzjonali permezz tal-okkupazzjoni fil-Ġorġja, parti mill-Ukranja u anki il-Moldova. X'taħseb fuq dan kollu inti? Din il-relazzjoni diffiċli għandna mar-Russja. Mħabba li Russja teżaġera. Grazzi ħafna. Grazzi tal-għattajtuni ċans nesprimi ruħi l-ewwel u l-aħħar darba jina nistantik anki tieni minuta kieku. l onorovili Rikjenen, mux jgħat f'għawnek, mela l-kaġdijaj bekk intem u nerġa nitlob il-Prim Ministru Karens biex ikellimna. Oh. Mr. President, dear colleague. President, kollegi, eżis kollegi, jiena ħat noti, għandi ħafna noti li ħat meta kont għedin titkelmu. U ġifiri sigurta l-enerġija, l-koezjoni, l-agrikoltura, l-immigrazzjoni, l-ħasil tal-flus, ġustizja soċjali, iċ-Ċina, l-Unjoni u r-Russja. Kiku jiena Eh, nirrispondi għal dawn il missis eh, kolla, eh, din it-tini diskors ikun ħafna twal mill-ewwel wieħed u qatt se taslu għal vot. Imma dak li senejt xi żewġ affarijiet. Mela l-ewwel net bħala ehm, deputat, jiena ex-deputat, nixtieq nirringrazzjakom ilkoll għall-opportunità, l-unur u l-fatt li tajtuni din il-possibilità li naħdem magħkom. Kważi għaxar snin u dan l-aħħar mandat verament kien żmien eh, verament sabiħalija u li emozjonani. Nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni dejjem li sibt minn naħa tagħkom. Ħafna minnkom għettu li din l-aħħar darba li qegħdin titkellmu fil-Parlament imma din hija <laughs> għallija hija l-ewwel darba qed nitkellem bħala Prim Ministru u din hija xi ħaġa li li sodisfazzjon biex nagħmel ġabra fil-qosor tad-dibattitu kollegi l-Unjoni mhijiex perfetta. L-Unjoni mhijiex perfetta u mel l elettur jedunna li hemm l-affarijiet li mhux sejrin tajb jridu nisimgħuhom. Mhux nagħlqu widnejna u ngħidu li kollox sejjer tajjeb hemm bżonn intuhom eh, il-widna tagħna għax in-nies għandhom tassib fuq ix-xogħol, fuq l-immigrazzjoni, il-klima, sigurtà. Dawn il-kwistjonijiet kollha huma ta' veru. Imma aħna għandna wkoll risposti, tweġibiet ta' veru aħna ma nistawx inħarsu il-ġejjieni il pala um, Eh, kulħadd jiġifieri jibqa' sovran u ħadd ma jċedi biċċa eh, mill-identità tiegħu jew mill-lingwa tiegħu, imma hemm bżonn inġibu dawn l-affarijiet kollha flimkien biex fl-aqda tagħna niġġieldu kollox. Aħna unjoni ta' valuri il-libertà, demokrazija u l-istat ta' dritt. Bħala persuna mill-Latvja, jiena nista' ngħid nafx ġifieri li wieħed jgħix mingħajr libertà, mingħajr demokrazija u mingħajr l-istat ta' dritt. nafx xi fisser dan. Mhux xi ħaġa li eh, nixtieqa li nixtieq li xi ħadd jgħaddi minn din l-esperjenza. Għanna mod ta' kif nġibu it-kabir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri, ħaġa sempliċi, is-suq uniku dak li rridu namlu huwa li inneħħu l-ostakoli li xeklu dan is-suq biex noħolqu ambjent sabiex il-kumpaniji tagħna, il-kumpaniji nazzjonali jsiru kumpaniji Ewropej jikbru b'dan il-mod u bekk ikunu jistgħu wkoll jikkombatu fuq il-livell internazzjonali. Nistgħu nindirizzaw il-problema kbira tal-immigrazzjoni billi insaħħu il-frontieri esterni tagħna. Dan irid isir għax meta nsaħħu il-frontieri esterni, il dawk interni jistgħu ikunu miftuħa u bekk ma nxekklux is-suq uniku. Jista' jkollna tranzizzjoni bil-aqal għall-enerġiji iktar indaf ġifiri il-forzi tal-suq. Ejjan nidderegolaw il-prezzijiet u bekk ġifiri konna soluzzjonijiet ekkim sejħa smart, intelligenti, teknoloġija ħadra u tranzizjoni tkun tista' timxi minn problemi tavvanza minn problemi Jiena ma nara lebda kontradizzjoni bej il kunum msieħba fin-NATO bħal pajjiżi u kooperazzjoni ta' difiża sigurta Ewropea hemm bżonn naħdmu bħal Unjoni biex insaħħu lil nafusna bħala membri wkoll tal-Alleanza tan-NATO. M'hemmx kontradizzjoni, imma assigurta rridu morru lilin minn min perspettiva biss militari, jiġifieri s-sigurtà tal-informazzjoni ġifiri tal-informazzjoni ta' ċittadini. Hemm bżonn li nikkonsidraw leġiżlazzjoni dwar responsabilità tal-pjattaformi tas social media meta ikun hemm ġifiri l-aħbarijiet folot li eh, jimxu u jimirħu. Kollegi, aħna mux bil-fors għanna għalfejn iġildu l-populisti. Il-populisti jinstemaw meta nis ma jkunux kontenti, hemm bżonn indirizzaw il-kawzi tal-problemi u nfakru għom li aħna pal-Unjoni aħna iktar għanna għada iġiri pal meta inti għandek grupp li eh, tifirdu eh, bicċa bicċa imma ma jkollux saħħa imma meta inti tiġibu fl-imkien il-għada iġib il-forza unkunu nistaw ġifiri konna din il-forza u kol fis-swieq li nimbuttaw aħna mux jimbuttaw lilna il-forzi ta' swieq għalhekk għandna responsabilità kbira. Ġifiri li aħna nerġaw neddu il-valuri tad demokrazija tal-libertà u l-istat tad-dritt ma flimkien ma' suq waħdini biex nimxu l-qoddim permezz eh, ta' dibattiti li inkludu ċittadini biex nimxu l-qoddim u navvanzaw. Grazzi ħafna.